Nilqakom il-koll l-ura għawek, nilqa l-daw kolla li għedina, u imma mod partikolari nishtiq nilqa l-dawk il-parlamentari li għedin jinaqdu maħna minn partijiet oħra minn eh, l-Europa u l-Azja. L-panel tana ħajkolla diskussjoni fuq il-tibdil fi klima, sfidi ambientali u l-impatt fuq l-ekonomija. Naf li ħafna minnkom ivvjaġġaw mill-bot biex taslu għaw u nittama li ħassibu li dan l-impenn kien jistħoqlu. Aħna qegħdin niffaċċaw effetti drastiċi ħafna ta' tibdil fil-klima eh, fl azja imma anka fl-Ewropa bħalma diġà smajna dal-ħodu. Għalhekk din is-sitwazzjoni titlob kooperazzjoni multilaterali eċċezzjonali għalhekk jiena verament nixtieq nirringrazzja minn qalbi lilkom ilkoll tal-qegħdin preżenti illum. U biex nikkontribwixxu għaliex aħna nistgħu nimxu l qudiem biss jekk kulħadd jagħti l-idea tagħhom dwar kif nistgħu nelbu wħud mill-isfidi. U jiena nittama li dan ifisser ukoll li aħna nkomplu nsaħħu il-fora parlamentari tagħna la sebtejna biex niżviluppaw relazzjonijiet parlamentari bejn l-Unjoni Ewropea u l-Asja. U raġuni għalfej aħna l-koll ninsabu għawek u għalli aħna nirrikonoxxu li tibdil fil-klima ma jirrikonoxxi l-ebda frontieri, kontinenti jew emisferi u kellu impatt sinifikanti fuq il-ħajjiet tan-nies tagħna, tal-popli tagħna, imma anka fuq l-ekonomiji tagħna. Waqt is-sajf rajna Eh, xita li għatmarajna bħala u kienem eh, arar fil-Indja, fil-Bangladesh, un bat l-istess ħin kena heatwave fl-Europa li waslet nirin fil-Greċja u l-Svezja. Kif ukoll tajfuns qegħdin jisiru ar u ar u qed jagħmlu dejjem aktar ħsara b'impatt sinifikanti fuq il-produzzjoni eh, tal-ikel fl-Asja. Għalhekk Irridu nitrasformaw l-ekonomiji tagħna f'ekonomiji b'karbonju baxx, għalhekk jiena verament nilqa l-istrateġija l-ġdida fuq il-konnettività tal-Kummissjoni Ewropea li torbot flimkien l-Ewropa u l-Asja. L-approċċ tal-Unjoni Ewropea għal konnettività jenfasizza s sostenibilità fuq livelli differenti. Mhux biss fuq livell ekonomiku, fiżiku, u soċjali imma b'mod partikolari ambjentali. Għalhekk irridu naħdmu flimkien sabiex il isfidi tal-lum neqilbuhom f'opportunitajiet il-protezzjoni ambjentali tista' tikkontribwixxi għat tkabbir ekonomiku kif ukoll għal benessri soċjali. U għalhekk l-Unjoni Ewropea adottat pakkett ambizzjuż fuq l-ekonomija ċirkolari dan ħajkontribwixxi biex tistimola t tranzizzjoni tal-Ewropa lejn ekonomija ċirkolari binqas karbonju u tkattar ukoll tkabbir ekonomiku sostenibbli u toħloq impjiegi ġodda. L-enfisi hija fuq it-tnaqqis tal-iskart, aktar riċiklar u użu minn ġdid ta' materjali u dan jista' jġib benefiċċju kemm għall-ambjent kif ukoll għall-ekonomija għalhekk l-Unjoni Ewropea qed tagħmel minn kollox sabiex iżżid l-kooperazzjoni mal-Asja u dan fil-qasam tal-politika ambjentali. Għalhekk jiena kuntenta ħafna li aħna għandna panel ta' esperti li ħajkunet qed jiftaħ u jibda diskussjonijiet u li tama li ħafna minnkom se tipparteċipaw b'mod attiv. Nixtieq insemmi eh, xi punti qabel ma nintroduċi l-panel u ngħaddi l-kelma l-ko-president nixtieq infakkar lil kulħadd li għandkom l-interpretazzjoni fil-lingwi kollha tal-Unjoni Ewropea, li fil-Gejliku, l-Irlandiż, u għandna wkoll lingwi oħra pal russu fuq 27 fuq il-kanal 27, kmer fuq 25, il-Vjetnamit fuq 26 u l-Mongol jan fuq 29. Għalek palma għed sessjoni għatibda b'interventi mill-esperti tagħna u mbagħad wara ħajkun hemm sessjoni ta' mistoqsijiet. Imma it-tlet panels ħajrapportaw lura għada filgħodu għalhekk irridu ninnominaw membru wieħed li jrid ikun ir-rapporter għas-sessjoni tal-feedback li ħajkonna għada. U jina issa nishtiq inħares lejn il-membri prezenti għawek biex jissuġġerixxu tissuġġerixxu intom min eh, jista' jirrappreżenta il-grupp jekk hawn xaħat li jishtiq jagħmilha u jista' jagħmilha jew nista' nsaqsi iżjed imma naħseb tkun utli li konna indikazzjoni minn issa ta' min ħalli tkunu tafu li ċidu tirrapportaw lura għal kumplament tal-grupp. Mela, għaw xi volontira li jixtiequ jagħmlu r-rapporti huma? Yes, sorry, could I, could you just give me your... Iva, tista tatini ismek, kjuġbuk? Francesco Giacobbe mis-Senat Taljan. Iva, grazzi ħafna, senatur. Mela, forsi fil-axħar un-bat kun tista tajt kentej dwar fuq xiex eh, fuq dak li tixtieq tirreparta lura lil plenarja grazzi ħafna tal-li volontarjajt ruħek. Jina issa għandi pjaċir kbir li ngħaddi l-kelma issa l ko-president il-professur UM mill-Università Ċenwa. Il-professur Yuan huwa wkoll il-viċi president tal-Kunsil tal-Università. Ngħaddi l-kelma lilek, sur professur. Thank you, Madam Chair. Grazie ħafna, Signora President Jina miċ-ċina u ma ġibnix l-interpretu tagħna. Għalhekk qed nipprova nitkellem bl-Ingliż, imma l-Ingliż hija made in China. Ħudu <laughs> ah, ah. paċenzja bija ġifieri. Jiena nixtieq nintroduċi żewġ eh, kellima importanti fil-panel tagħna l-ewwel wieħed is-Sur Colin Allen, Coliban Allen, li huwa il-President għal Kumitat Signora President, jina l-estate messaċ għasir ħafna u Signor President suġġeriet li għandu nitkellem l-ewwel jiena. Għalhekk ħalluni nispiċċa il-messaġġ għasir tiegħi u mbagħad nintroduċi il-kellima. Mela, Huwa ta' pjaċir kbir għalija u privileġġ kbir għalija li naqsam ma'kom xi idejat mal-membri li huma kollegi tagħna. It-tibdil fil-klima għada sfida kbira ta' l-umanità kollha kemmi. Hija sfida urġenti li qed taffettwa lill-umanità u ġalna nieħdu azzjoni urġenti kontra t tibdil fil-klima u inħarsu l-ambjent globali. Meta nindirizzaw il-kwistjonijiet ambjentali u ta' klima, irridu nieħdu approċċ olistiku integrat billi nikkonsidraw il-fatturi ekonomiċi, soċjali u kull oħrajn kollha fl-istess ħin mhuwiex l-approċċ tajjeb li aħna nippruvaw niksbu interessi ekonomiċi billi nissagrifikaw l-ambjent. Lanqas manna ninjoraw il-bżonnijiet leġittimi ta' sopravivenza tan nies kif ukoll l-iżvilupp taħt il-pretest eh, ta' protezzjoni ambjentali. U sabiex insolvu il-kwistjonijiet ambjentali u ta' klima għandu jkollna ftehim tal-situazzjoni eh, ekoloġika li minnaħa jfisser li rridu nsegwu il-liġi tal-natura u nevitaw li namlu zballi li memx bżonnom meta nużaw il-natura. Minna l-oħra, dan ifisser li nżommu mal-prinċipju ta' ta' responsabiltajiet komuni u nikkonsidraw kol mod sħiħ il-kundizzjonijiet nazzjonali tagħna, l-kapaċitajiet tagħna kif ukoll il-bżonnijiet ta' pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw. In-natura ewlenija ta' ċivilizzazzjoni ekoloġika li ġiet proposta miċ-Ċina isserraħ fuq relazzjoni koordinata bejn l-ambjent, l-ekonomija u l-iżvilupp soċjali. Din tinvolvi li nesploraw mudell ġdid ta' żvilupp li huwa immexxi l qudiem bl-idea ta' li nirrispettaw, nadattaw għal u inħarsu in-natura. Mill-2005 sa l-2015 5.1% tal- eh, tal-konsum enerġetiku fiċ-Ċina Iġri, kienem zidda ta' 5.1% ehm, tal-użu tal-enerġija u il-tkabbir ekonomiku kien ta' 9.5% ġifiri rabta bejn eh, l-użu tal-enerġija u il-negozju mumiex daqsek marbuta daqskem kienu. It-tibdil fil-klima, il-protezzjoni ambientali, l-iżvilupp ekonomiku, dawn huma kollha affarijiet li jistamorru it-fit. Naħarsu l-qoddim, l europa ċina anzi ħat tkun ħat impenjata lejn il triq ta' trasformazzjoni għal karbonju baxx billi tippromuovi l-iżvilupp favur l-ambjent kif ukoll li jkun hemm żvilupp ċirkolari favur l-ambjent ukoll tippromuovi l-konservazzjoni tal-enerġija kif ukoll ehm, industri ta' enerġija. Ehm, li tkun aħjar għall-ambjent. Kif ukoll sistemi ta' enerġija li jkunu aħjar iżjed effiċenti, kif ukoll l-għajxin aktar eh, b'karbonju baxx. Aħna ma nistgħux insolvu kwistjonijiet globali jekk ma jkollniex kooperazzjoni internazzjonali hija xi hija xi ħaġa imperattiva li l-pajjiżi kollha, gruppi soċjali u individwi jagħmlu sforzi koordinat. Iċ-Ċina pproponiet li timbena komunità li għandha ġejjieni maqsum għal-ledmin. U għalhekk irridu nindirizzaw problemi globali bħat tibdil fil-klima u l-tibdil ambjentali. Jekk aħna nżommu mentalitajiet antiki pal-utlaterjanizmu, u nerfaw inqas responsabilta ħankunu qegħdin nagħmlu ħsara lill lil oħrajn u lil nanfusna u biss jekk aħna inħadnu l-idea ta' komunità jista' jkollna ġejjieri u l-partijiet kollha jridu jagħmlu l-isforzi kollha sabiex jippruvaw jiksbu l miri komuni fil-ġejjieni il-kunċett tal-bini ta' komunità bil-ġejjieni maqsum bejnietna iċ-Ċina ħatkun qed tipparteċipa b'mod attiv fil-gvernanza globali u namlu il-kontribuzzjonijiet tagħna għal ħarsien eh, tad-dar tagħna biex ngħidu hekk għal sopravivenza tal-umani kollha. Mela dak huwa dak li xtaqt ngħid ftit sibijiet min naħa tiegħi ftit idejat mid-delegazzjoni taċ-Ċina. Issa nixtieq nintroduċi l-ewwel kelliem No. Is-sinjura Lidi Nakpil, il-koordinatur. Naddi kelma lila, grazzi ħafna jina Lidi Nakpil mill-Filippini u jiena naħdem ma' numru ta' movimenti u organizzazzjoni ta' soċjetà ċivili fl-Asja fuq il-kwistjoni ta' tibdil fil-klima. Grazzi ħafna tal-li tajtuna l-opportunità sabiex nitkellmu waqt dan il-forum. Tibdil fil-klima jagħmel impatt fuq l-ekonomija u dinja xi ħaġa li diġà qed narawha l-effetti huma kbar speċjalment għall iżjed pajjiżi vulnerabbli li ħafna minnhom jinsabu fl-Asja dan l-effett huwa ħajkun kbir u ħajjiżdied qabel ma jnexxinna nwaqfu t-tisħin u nistabilizzaw il-klima nixtieq nenfasizza tliet oqsma li għalina huma urġenti ħafna biex ma ngħidux ma ngħidu ma jfissirx li m'hemmx oqsma oħra importanti u urġenti imma għal preżentazzjoni qasira li għandi l-ħin biex nagħmel jiena dawn it-tliet huma li importanti li ewwel net fuq l-ikel u l-produzzjoni tal-ikel it-tibdil fil-klima qed jaffettwa u ħajkompli jaffettwa l-kapaċità tagħna nipproduċu l-ikel ikonna aċċess għall-ikel kif ukoll it-tip ta' ikel li fil-fatt nistgħu niklu. Tibdil fil-klima qed jeskala dak li hija diġà ġuħ serju kriżi tal-ikel f'ħafna partijiet mid-dinja jekk nżidu l-ammo l avvenimenti ta' temp li qegħdin jiżdiedu qegħdin jiżdiedu anke fil-kemm huma għawin, qegħdin narawhom kull imkien il-kondizjoni instabli tal-temp, kif ukoll temp li ma jistax jiġi imbassar, dawn kollha jaffettwaw l-agrikoltura, it-tisħin tal-oċeani, pereżempju l-acidifikazzjoni, eh, it-tibdil fil-ċaqliq tal-oċeani, pereżempju, dawn kollha għandhom effetti eh, kbar fuq il-qabdiet tal-ħut, il-daqs tal-gruppi ta' ħut id-daqs tal-ħut innifsu u l-xejriet ta' migrazzjoni. Nixtieq ngħid li perċentwal sinifikanti tad-dinja inkluż aħna mill-Filippini jiddependu mill-ħut bħala l-sors ewlieni tal-proteini. Alina u u urġenti ħafna fuq il-kwistjoni tal-produzzjoni tal-ikel ma nikkonsidrawx biss il-bini ta' reżiljenza f'riżorsi akwatiċi u ta' agrikoltura għaliex aħna nħeġġukom ukoll membri parlamentari li tirrevedu l-użu tal-art u l-prioritizzazzjoni tal-art għal produzzjoni tal-ikel. Fil-parlament tagħna fil-Filippini aħna diġà od proġejna qoddim il-parlament eh, liġi sabiex inbidlu l-politiki tal-użu tal-art u l-liġijiet tal-art fid-dawl tal-impatt tat-tibdil fil-klima fuq il-produzzjoni tal-ikel. It-tieni rakkomandazzjoni urġenti li għandna hija li Il-pajjiżi tagħna, speċjalment pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw, għandhom jagħtu priorità l produzzjoni ta' likel għal konsum domestiku. Ir-realtà li għandna f'ħafna pajjiżi hija li l-produzzjoni tagħna fl-agrikoltura, pereżempju, kif ukoll għall-industrija tas-sajt qed tipprioritizza l-esportazzjoni u din hija xi ħaġa ġiet tinbidel. Qasam ieħor ta' tħassib urġenti huwa l-iskala u l-frekwenza ta' ħsara u telf li ma jistax wieħed jevetaħ minħabba avvenimenti differenti li ġej minħabba il-tibdil fil-klima. Għal xejn għodu nibnu rezilienza għax dawn mhux ħajjejlu l-nistana jevitaw l-impatti devastanti ta' tibdil fil-klima ja ħasra li bħalissa in-negozjati internazzjonali qegħdin jevitaw li jiddiskutu il-finanzi il finanzi bħala parti mill-programm internazzjonali biex jindirizzaw it-tibdil fil-klima kif ukoll it-telf u il-ħsara. Dan ixekkel mod kbir l-effettività u l-effikaċja tal- Mekkaniżmu internazzjonali ta' Varsavja fuq it-telfin u il-ħsara li huma parti mill-konvenzjoni tal-ġus maquda fuq il-tibdil fil-klima kienu qablu fuqha fl-2013. Hemm rakkomandazzjoni oħra li aħna nħeġġu lil membri parlamentari sabiex tużaw l-influenza tagħkom sabiex din il-kwistjoni tmexxuha l qudiem fin-negozjati internazzjonali. It-tielet qasam li jiena nixtieq insemmi huma l-implikazzjonijiet ekonomiċi li nittrasformaw is-sistemi enerġetiċi. Huwa ċar ħafna u il-rapport tal-IPCC tal-mira ta' 1.5 grad ħaj kompli għamila aktar ċara għaliex dan il-rapport ħaj jiġi maħruġ u publikat fi żmien ġimgħa oħra. Sabiex aħna jkollna possibilità li nżommu iż-żieda ta' temperatura taħt 1.5 gradi, tranzizzjoni ta' 100% eh, ta' enerġija rinnovabbli trid tinkiseb qabel is-sena 2050 u dan għandu impatt kbir fuq is-sistemi ekonomiċi tagħna. Aħna għandna dawn is-sejħiet u dawn it-talbiċ nagħmlulkom. L-ewwel net kontribuzzjonijiet determinati fuq livell nazzjonali rridu nolluhom għal dik li hija l-ambizzjoni. Hemm distakk kbir bejn it-tnaqqis ta' emissjonijiet li ġi mwiet mill-gvernijiet kollha u ir-rekwiżiti reali li biex nżommu il-temperatura taħt 1.5 jew anka 2 gradi. Il-pledges li saru bħala parti mill-ftejn ta' Pariġi ħajwaslunna għal żieda ta' temperatura ta' 3 gradi u diġa għanna eh, zida ta' grat u diġa rajna impatti negattivi kbar, mux biss għall-ekonomija imma anka fuq in-nies u l-ekonomiji. Waħda mis sejħiet tagħna hija li l-pajjiżi kollha għandhom jikkunsidraw li jollu l-ambizzjonijiet tagħhom imma din is-sejħa tissir mod partikolari lil pajjiżi żviluppati għaliex il-pledges tagħhom jaqgħu Eh, mhumiex biżejjed għal dak li jistgħu jagħmlu. U jekk nilħu eh, il-miri ta' Pariġi, fisser li rridu nitbedu wkoll mill- eh, mill-bżonni ta' Pariġi, mill-ftejm ta' Pariġi, mem bżonn ta' tranzizjoni ġusta dan huwa kunċett importanti immens, speċjalment bħala minimu jrid ikollu l-aġenda li jindirizza li il- ċaliq tal-ħaddiema u komunitajiet e kif nitbedu mis sistemi ta' enerġija ġejja mill-fuels bażati fuq il-fossili u rridu nwaqfu immedjatament il-kontinwazzjoni l-espansjoni addizzjonali tal-sistemi bbażati fuq il-fuels li ġejjin mill-fossili. Irridu nżommu mal-miri tagħna u biex insolvu l-kriżi tal-klima irridu intennu u nenfasizzaw li dan jitlob trasformazzjoni għawija mhux biss tal-ekonomiji nazzjonali imma anka tal-ekonomija globali kollha kemm U rridu nimmiraw li jirnexxinna niksbu mhux biss karbonju baxx jew inkella sistema ekonomika post-carbon, imma ejja niftakru li aħna rridu niksbu wkoll sistemi ekonomiċi globali u eh, nazzjonali li huma ġusti. Grazzi. very much for the expert. Grazzi ħafna għandi l-isqarrija mill l-espert. Issa huwa ta' pjaċira lija li nintroduċi l-ewwel kelliem keynote is-sur Alan Coliban li huwa l-President għal kumitat għall-Ambjent tar-Rumanija. Nadi l-kelma lilek. Thank you, Mr. Chair. Cheers. Grazie. Kollegi, Jena eh, kontent li għandi n-nur nitkellem fu din il-problema kruċali il-tibdil klimatiko eh, lilkom, nitkellem lilkom li jintkom importanti ħafna. Aħna għanna s-seta l-istrumenti u anki rrida biex eh, biex aħna jirnexxinna naffaċċaw din il-problema. il tibdil klimatiku huwa sfida globali urġenti li fi ħafna implikazzjonijiet għal l-iżvilupp sostenibli u sikurtà tal pajizi għax qed jimmina jimmina l-sikurtà globali mħabba l-konsegwenzi imħabba il-ġuħ, nuqqas ta' ilma, migrazzjoni forzata, konflitti fuq risorsi u mart. Dawn huma eh, li dawk li għandhom l-ikbar riskju huma l-inqas huma l-iktar foqra għax għandhom inqas kapaċità il-dinja għada titbiddel. Aħna għanna eh, tisħin fid-dinja kollha u anki għal tliet snin kellna temperaturi olini enormement. Mill-1998 il-globu, id-dinja, edha tisħa, tis, edha tsir dejjem iktar sħuna doppjament. Aħna għanna l-oċeani li edin Eh, jizdidu għanna il-kappa ta' silċ li qed os u għanna eventi klimatiċi estremi. Waqt li il-mitigazzjoni nistaw nużawa flimkien ma tnaqis tal-miri, l-adattament hija risposta għal konsegwenzi tal-tibdil klimatiku. Però mhux biżejjed, irridu namlu iktar mill-li nadattaw ruħna għal bidla klimatika. F'din il-laqa il-konvenzjoni u anki wara qabel il-COP 24 kif ukoll bħala preparazzjoni tal-presidenza rumena il-tibdil klimatiku huwa sfida globali li titlob risposta konkreta u azzjoni fuq il-livelli kollha u għadmir tagħna bħala politiċi illi immexxu l-ġlida eh, kontra t-tibdil klimatiku u nejnu li ċittadini jom iktar affettwati. Issa ma nistawx nistaqsu iktar fuq la, u nitkelmu fuq il-tibdil klimatiku, rridu nieħdu l-azzjoni. Il-politiċi li jihdu deċiżjonijiet minn ma jikkonsidraw it-tibdil klimatiku ġew superati l-lum l-ASEP huwa il-kontest ideali għad diskussjoni fuq it-tibdil klimatiku biex naffermaw l-impenji taħna. Il-bidliet huma importanti ħafna peress illi il-pajizi tal-asem huma 60% tal-popolazzjoni tad-dinja aħna għandna seta u riżorsi biex namlu deċiżjonijiet. Għaliex aħna pratikament kważi żewġ terzi tal-ekonomija globali u qegħdin fi qudiem fi riċerka u teknoloġija u għandna irrida biex nagħmluh da kif jiġi muri mill-dikjarazzjoni li ħan niffermaw għada. U anki l-iktar ħaġa importanti li l-moment huwa issa. It-teknoloġiji illi ftit snin ilu kienu science fiction illum illum nistaw nduru mad-dinja, u ntiru mad-dinja bil-enerġija solari nistaw anki inkabru il-ħaxix minajr eh, ħamrija, eh, nistaw nihdu l-karbonju mill-arja u namlu nanofibri kar ta' karbonju. Dak li qabel kien science fiction illum sar verament xienza. U dana jippermettilna namlu miri ambizjużi biex nirsolvu l-sfida tal-tibdil klimatiku. E Romania eh, eh, eh konferma l-impenni tagħha u tappoġġa anki l-inizjattiva Franċiża fuq il-Patt Globali għall-Ambjent u hija co-sponsor għal riżoluzzjoni adottata fuq dan mill-ġnus Mauda. U ir-Romanija sena d-dieħla f'April se, se organizza konferenza internazjonali biex nibnu reżiljenza kontra d-dizastri naturali, biex naraw kif nistaw aħna nevalwaw u naffaċċaw ir-riski ta' sikurtà uh, u biex nżidu ir-reżiljenza għal futur Barra minnek, eh, tajjeb tal-COP24 f'Katowice f'Diċembru huwa essenzjali biex inkunu nistaw eh, eh, immexxu natu follow-up lil-ftejim ta' ta' Pariġi. Umbat wara se jkun hemm Bonn eh, f'Ġunju tal-2019 u dana anki se jkun taħt il-presidenza tar-Rumanija l an tal romania hija illi mmexxu eh, il-negozjati eh, internazjonali mill-Austria u torganizza eh, konferenzi internazjonali biex tiżgura l-implementazzjoni ġusta tal- ftejn ta' Pariġi. Dana qed jagħti messaġġ li aħna impenjati biex nibatu biex nilħu ambjent sostenibbli għal ċittadini għal pjaneta u għal ġenerazzjoni futuri. Mhux biss għal Eh, għal biex ikonna futur aħjar, imma biex ikonna futur. Aħna għamilna kollha eh, impenn, aħna kifat qabel għanna il-seta, il il-risorsi u r rida biex namlu din l-azzjoni. U l-moment huwa issa. Grazzi. Grazzi ħafna. Sur Allen Koliban għal keynote speech tijak Issa jien għandi il-pjaċir nistieden it-tieni keynote speaker illi hija s-sinjura Shiren Sharmin Kodhuri mill-Parlament ta' Bangladesh, tal-Bangladesh. Ko-presidenti onorevoli, membri onorevoli tal-ASEP, kollega Koliban, delegati u esperti. In, eh, il-barra senaritajja ofsenar kulħadd Jiena onorat inkun membru ta' din is-sessjoni fuq il-tibdil klimatiku u l-ambjent u l-impatt fuq l-ekonomija bħala keynote speaker. Huwa privileġġ speċjali għalija nkun nista' nitkellem eh, ma'kom u ngħidilkom il-ħsibijiet tiegħi. Il-tibdil klimatiku huwa minaċċa għall-ekonomija, għall-benessri u għall-iżvilupp. Huwa kull għandu impatt kull imkien u sproporzjonalment huwa kontra l-iktar foqra. Irridu namlu kull ma nistaw biex niġġieldu kontra dawn il-konsegwenzi. U għafdan il-kontest illi jiena irrit nisħaq fuq il fat li l-Bangladesh huwa iktar mill-pajjiżi l-iktar vulnerabbli li huwa affettwat mill-tibdil klimatiku. Anke jekk huwa diffiċli li nagħtu Eh, reżokont preċis eh, tal-impatt eh, fuq il-welfare u fuq l-ekonomija imħabba variabili differenti fuq livell nazjonali, però nistaw najdu illi ek zidu il-temperatura għal żewġ gradi meta nqablu mal-1990 se kollu l-impatt ta' tnaqis tal-GDP dinji. Dana huwa dak li qal Smith fl-2001. U dana jura e, e, relazzjoni bejn it-tibdil klimatiku u l-impatt fuq l-ekonomija. Allora huwa importanti li namlu stima tal-impatt ta' avvenimenti estremi e, ta' klima li għandhom affett fuq il-produzzjoni tal-ikel u fuq l-ambjent nishti nikwota il-revizjoni ta' stern tal-2007. Jek namlu, ek aħna ma missux, eh, ek aħna ma nġildux kontra il-tibdil klimatiku se konna tnaqis ta' 5% fil-GDP. Il-tibdil klimatiku taffetwa anki il- eh, eh, l-izvilup u għot liktar nis foqra. Eh, l-agrikoltura eh, hemm ħafna varjabili li ġew analizzati biex inkunu nistgħu nevalwaw u nkejlu l-impatt fuq l-agrikoltura. Per eżempju, mill-20 30% fil-produzzjoni tal-ħaxix eh, kienu r riżultat ta' studju tal-1995 anki jistgħu wkoll li tnaqsu xi kważi 4% ta' tnaqqis tal-produzzjoni u anki fil-GDP agrikola eh, jista' jitnaqqas ta' 3.1%. Dawn il-fatturi jridu jiġu konsiderati meta nadottaw politika u strateġija ta' protezzjoni. L-impatt negativ tal- eh, tibdil klimatiku fuq il-uċuħ tar-raba u fuq is-sajt imħabba eh, bidla fil-barometri avvenimenti estremi, ċikluni, eh, eh, eh, dawn huma kollha elementi li wieħed irid jikkonsidraw. Nixtieq nagħtikom eżempju mill-Bangladesh. Flash floods huma jikkawżaw devastazzjoni immedjata. Fl-1998 kien hemm arar ta' 60% tal-pajjiż, 1.2 biljuni ta' dollari u 45 miljon ta' persuni kienu eh, minajr dar. Dana huwa minn studju tal-gvern ta' Bangladesh tal-2009. Eh, fl-2018 eh, il-Bangladesh jirriżulta l-iktar pajis li ġi affettwat mill-klima fil-aħħar periodu ta' 20 sena. Dana kull darba iħalli ħafna nies minar dar. Eh, u dan għandu effett negativ fuq il-GDP. Il-Bangladesh deġa għamilna delta plan tal-2000 u eh, tal-2000 tal 2000 għal-sena 2000 u dana se jizidu il- dana se żid il-GDP bit 8.1%. Pero irridu l-ewwel nifsolvu l-problema tal-klima, ma nistawx ninjoraw il-koordinazzjoni bejn eh, l-intensità ta' periklu u il-far. U rridu niftakru li l-dizarsi nazjonali jaffettwaw il-risorsi nazjonali u jwaslu għal eh, telf ekonomiku. Allora nsibu mekkanizmu ġust biex eh, nżidu l-adattazzjoni għal klima. Il-finanza u il-ġestjoni ta' risorsi huwa importanti biex insibu soluzzjoni għal din il-problema. U jiena nixtieq naqsem magħkom xi fħut mill-modelli li ġew użati u adottati fil-Bangladesh. Aħna kellna miżuri l-integrazzjoni ta' kwistjonijiet tal-tibdil klimatiku fi pjan ta' seba' snin. il istrateġija komplessiva, il-programm eh, eh, ta' adattazzjoni nazzjonali, il-trust eh, fund tal- Eh, tibdil klimatiku mill-Bangladesh li ġi finanzjat mir rizorsi tana, li ġi maruf mill-Prem Ministru tana u rebħet il-premju Champion of the Earth. Kienem kontribuzzjoni u koll um, fil-qafas tal-ġnus ma'uda u il-Bangladesh e preparat kontribuzzjonijiet eh, nazjonali li huma importanti għal ftehim ta' pajjiż u ġi magħruf bħala l-iktar pajjiż vulnerabbli. Il-Bangladesh ukoll timpenja roħa biex tiżviluppa l-ekonomija fuq ekonomija ġdida tal-karbonju. E, ir-resiljenza tinkludi il-ġestjoni e, tal-afas e, fiskali, pjanifikazzjoni Eh, sensitiva insaħħu il-finanza pubblika u koordinazzjoni eh, tal-finanza ma' korpi oħrajn. Jiena hawnhekk tkellimt fil-qosor fuq xoħut mill-miżuri li ġew adottati mill-Bangladesh li aħna kuntenti naqsmu magħkom bħala modelli eh, jekk għaw xaħat li huwa aktar estat jitalem iktar jisma iktar fuq dawn il-modelli fuq kif jaħdmu. Jien naħseb li aħna kollha nistgħu nitalmu minn xulxin u dan il-forum ASAB se jkun strumentali biex ikun hemm verament sħubija bejn il-parlamenti u biex, biex jibni it-triq eh, il-qoddim fid-diplomazija tal-tibdil eh, klimatiku biex ikun hemm tranzizjoni lejn l-ekonomija globali tran eh, ekonomija globali li tikun tista' tiġriet kontra t-tibdil klimatiku. Grazzi tal-attenzjoni. Grazzi li l-kellima kollha. Issa għanna ċans namlu dibattitu testaqsu mistoqsijiet tamlu kummenti kif tridu jiena nixtieq nikkonferma biss illi huma illi mistoqsijiet jistgħu jagħmluhom biss il-membri tal-parlamenti. Il-proċedura li se nagħmlu huwa catch the eye. Jekk hawn xi ħadd li jixtieq jitkellem għal fi kwalunkwe moment jista' jolli idejh u aħna natukom il-mikrofonu. U nixtieq niproponi illi intkom tajdu xisimkom u minn fejn ġejjin qabel ma tibdew il-mistoqsija tagħkom. U dan jfakkarni li jiena maċ minn jien meta bdejt nitkellem. Jiena Nina Gill u jiena membru tal-Parlament Ewropew mill-West Midlands tar-Renju Unit u jiena ukoll viċi president tad-delegazzjoni lejn l-Indja kif ukoll fil-delegazzjoni ASEAN u u kont anki president eh, tal-delegazzjoni tal sud-azjatika u għadni ġejja l-ura miċ-ċina, għadni kif ġejt l-ura miċ-ċina. Mela, issa nistid, nissu l roġ illi eh, olla jdeħ l-ewel, u bat il-persuna tawarajħ. <coughs> membri tal-parlament minn pajjiżi differenti. Fuq il-klima u l-ekonomija, il-bidla fil-klima qed taffettwa l-produzzjoni tal-saħħa u l-ekonomija u mhux biss fl-Indja ma fil-pajjiżi kollha. Intkom tkellimtu anki fuq it-naqis u l-em stima illi hemm telf kbir imħabba il-avvenimenti eh, estremi U naturalment mhux imħabba dan biss, u hemm popolazzjoni enormi fl-Indja li tiddependi mill-agrikoltura. hemm ħafna perikoli mhux biss ekonomikament imma anki għas-saħħa. Hemm ħafna persuni li żviluppaw kanċer imħabba li hemm ħafna skart illi qed jiġi mormi fil-xmajjar u għanna kriżi kbira fil-ġestjoni tal-iskart tagħna. Imma eh, l-iskart huwa waħda mill-problemi kbar tal-Indja. Il-Prim-Ministru il, il prim ministru tagħna kien wieħed minn qudiem fi Pariġi fil ftajim uh, fuq il-klima. Em, anki Eh, zida fl-emissjonijiet u għam zida fil-deforestazzjoni. U minnajr lajnuna ta' żlus ma' u daw possibli eh, illi aħna eh, niġildu kontra eh, l-emissjonijiet, għandu bżonni konna teknoloġija nadifa Għanna bżon ta' capacity building. U minnajr il-pajizi tal-punent u l-Europa mhuwiex possibbli li aħna namlu progress. l-anijiet sal-2022 illi rridu nagħmlu ġestjoni. Fil-aġenda ta' Addis Abeba u l-impenji li tiħdu f'dak il-pajis ma marrux il-qoddim ħafna u allura jina nishtiq namel appell hawnhekk bl-Unjoni Ewropea illi illi għanda influenza kbira fuq l-pajizi Ewropea, fuq pajizi Ewropej u pajizi anki ta' pajizi terzi. Illi tnaqqis fl-emissjonijiet kif diġa għadda l-ħodu, e, hemm tnaqqis tal-5% fl-emissjonijiet f'għaxar snin. U għanna miri anki speċifiċi fil-ġlida. U attualment 32 pajis edin jihdu azzjoni pozitiva u se jkollhom influenza bla dubju. U li ħattina ħatejna ħafna u mixina aħna lejn eh, enerġija nadifa u l-Prim Ministru tagħna sal-2022 diġà qed jimmira li konna l-enerġija solari biss. Illi se jkonna 175 gigabyte. U l-enerġija a bażi termika ħad tiġi eliminata, kollox se jkun ibbażat fuq ix-xemx. U aħna imxejna il-qudiem malajr ħafna lejn l-enerġija nadifa, u enerġija li ma tistax teffettwa il-klima f'dan il-mod. Però hemm anki il-problema tal-produzzjoni tal-ikel f'ħafna portijiet tal-pajjiż. U ħafna drabi jiġu meqruda il-uċuħ tar-raba. F'dawn l naħar snin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 U naturalment ma nistawx aħna naffaċċawa waħedna din irridu irridu li jkun hemm multilateralizmu hawnhekk irridu li jkun hemm anki pajjiżi oħrajn illi jieħdu din l-azzjoni. U l-messaġġ tagħna dejjem huwa aktar importanti. E, fli modi ma kienx hemm kuxjenza ta' dan il-problema waqt li jista' dejjem iktar il-leħen tagħna qed jinstema'. E, u dana et jgħinna anki biex nimmitigaw anki il problema tal-faqar. Nirringrazzjakom illi tajtuni l-opportunità nitkellem u nesprimi l-ħsibijiet tiegħi. Grazzi ħafna. Thank you very much. Uh, for that state. Grazzi għall-istqarrija li għamiltinna. Naħseb Illi waħda il kwistjonijiet li eh, jina uh, fimt, tal-limt mill-kommenti tijak, u eh, illi inti qed tifittex uh, appoċ għal pajizi li qed jiżviluppaw illi innaqsu l-emissjonijiet minn l-aktar malajr. Ma nafx hekk xaħat xi ħadd fil-panel li jixtieq jagħmel komment fuq it-trasferiment ta' teknoloġija. X'tip ta' għajnuna għandu jkun disponibli għal pajizi li qed jiżviluppaw. Jekk m'hemmx għalfejn li kulħadd jirrispondi mill-panel, imma hekk hawn xi ħadd li jixtieq jirrispondi. Qed nara il kollega mill-Filippini tixtieq ta' xi ħaġa. <clears throat> Iva. <clears throat> il konvenzjoni qafas tal-ġnus maqudi tal-ġnus maquda uh, fuq il-klima uh, hija ċara, però hemm impenn biex il-pajjiżi li qed jiżviluppaw jagħtu il-finanza u teknoloġija li hemm bżonn biex dawn il-pajjiżi jkunu jistgħu jagħmlu il-mitigazzjoni mhux biss l-adattazzjoni. Dan huwa messaġġ ċar. waħda mill-talbiet kostanti li għandha illi il-ftejmiet kolla l-oħra globali jistaw jiġu revizjonati biex dan l-obbligu bazat fuq il-konvenzjoni jgħati rizultat. zona eh, settur rilevanti li tiġi analizzat huwa il-ftejim kommerċali specialment fuq il-privativi eh, internazjonali għax dana u għax kiela trasferiment ta' teknoloġija illi qed jiġi mwiet fil-Konvenzjoni tal-Klima. Din hija waħda mill-obbligi illi l-Istati membri qablu fuq. Il-Sinjora e, Ċadri, Bangladesh. Grazie. Jena naħseb illu illi aspett importanti ħafna. Għax il-finanza tal-klima eh, tista' tirsolvi ħafna kwistjonijiet u tista' taf ta' faċa ħafna mill-sfidi eh, tal-pajizi inqas sviluppati. Barra mill-qafas mill-konvenzjoni qafas fuq it-tibdil klimatiku tal-ġnus maqawda l-ftejm ta' Pariġi u l-Green Climate Fund u anki l-fond tal-pajizi l-inqas sviluppati dawn li ġew imwaqfa, però ħafna drabi m'għandhomx biżżejjed riżorsi U jiena naħseb li jista' jkun hemm inizjattivi oħra minnaħat tal-pajjiżi żviluppati biex jagħti biex jagħtu finanza aċċessibbli u prediċibbli biex jgħinu l-pajjiżi li qed jiżviluppaw jaffaċċaw eh, dawn il-problemi. Il-problema hija it-trasferiment tal-fundi Imma imma nishtiq najt f'din il-konferenza illi dawn il pajizi għandu bżon dawn l-impenji. Ija ħaġa tajba li l-Green Climate Fund ġiet imsemmija għax jiena membru tal-bord bħala osservatur mill-NGOs u nixtieq ngħid illi l-fond issa se jerġa' eh, se jerġa' jitlob il-kontribuzzjonijiet għax se jispiċċa l-rizorsi li għandu u aħna se nitolbu għal ħafna pajjiżi biex jerġgħu jagħtu l-kontribuzzjonijiet tagħhom. U dan se jsir minn aktar fis aktar kmini possibbli. Issa għandna l-membru onorevoli mill-Pakistan. Grazzi. Jena senatur Fasil Javid mill-Pakistan u jina membru u kol tal-Komitat Permanenti fuq it-tibdil klimatiku. Jina kontent illi jina membru ta' din il-sħubija għazeb u jina naħseb illi flimkien aħna nistaw nġildu kontra tibdil klimatiku biex dan, din id-dinja namlu apposta ħjar għal ġenerazzjoni futuri. Il-Pakistan għamlet sakrifiċċi għal paċi dinjija għal ambjent dinji u anki għal ambjent għal paċi. Aħna najdu illi il-mexxejja il l-kbar ma jifukawx fuq l-elezzjonijiet, ma jifukaw fuq il-ġenerazzjonijiet futuri. U dan u eżempju mill-Pakistan. Taħt it-mexxija ta' Emran Khan, il-Pakistan sa saret l-ewwel pajjiż illi rispetta <coughs> Il-challenge <coughs> meta għanna rkuprajna 3500 ettari ta' foresta u pjantajna miljoni ta' eh, siġar <coughs> kena xi 13.000 tree nurseries u zidna anki it-ħul lokali u ħlaqna anki iktar minn 500.000 impik aħdar. 150 miljon ettari eh, sal-2020 u 350 miljon sal-2030 u Pakistan kien l-ewwel pajjiż fil-fatt li rispetta l-isfida tal-kupru ta' 350.000 ettari u dan ġi awditjat mill-WWF kien hemm audit indipendenti fejn ġi dikjarat illi dina kienet rebħa ambientali, ekonomika u soċjali. Illi anki l-World Economic Forum għaraf. U il-pjan li mis minnaħa tal-gvern tal-Pakistan huwa illi nippjantaw iktar minn 10 biljuni, skużawni, eh, siġar fil-Pakistan. U fl-inaugurazzjoni ta' dik il-kampanja aħna eh, pjantajna 100 miljonu nofs siġra. U nittamaw illi fis-snin il ġejjin se nippjantaw eh, xi 10 biljuni siġar. Enerġija nadifa, ilma nadif, impigi notfa nafu li dan huwa dinja sfida e, il-ħtiġa li konna 25% e, ta' tal-foresta tal-foresti u aħna attualment għanna bis 2.5 u aħna e, edin nifukaw fuq l-enerġija nadifa, il ma nadif impigi notfa u l-użu effiċenti ta' risorsi. Flimkien aħna nistaw u flimkien aħna irridu niġildu kontra it-tibdil klimatiku. U minn dan il-forum aħna nitalmu lezzjonijiet importanti għax aħna naqsmu l-idejat ma'kom u naraw illi hemm serjetà kbira fost il-kollegi fil-fat fil li huma qegħdin jindirizzaw dawn l isfidi Nawguralkom, grazzi ħafna tal-li tal u tal-li tisimawna u jiena tajtkom eżempju ta' kif ir politika l-impenn żgura illi eh, aħna ksibna eh, kisba kbira u illi naffaċaw anki sfida ġdida biex nipjantaw 10 biljuni 10 miljuni siġar fil-Pakistan. Grazzi ħafna tal-istqarrija tiegħek verament inqawwu qalbna aħna wara dak illi qedtilna. Issa nixtieq illi nisimgħu lir-rappreżentant minn Laos. Aziza Kowċer, jiena Kinton Contessing, membru ta' tal-Kongress tal-Laos. Eh, tal kongress tal laos tal Nixtieq l għonet nirringrazzja ħafna lilkom li qed torganizzaw din l-għaxar uh, laqgħa ta' bejn l asja u l-Ewropa, grazzi u proset tal-organizzazzjoni. Aħna nixtieq nirringrazzjaw ukoll tal-ospitalità li intom rejtu magħna. Sinjor President, is-suġġett li qed niddiskutu llum huwa importanti ħafna l-bidla tal-klima u uh, l-ambjent għandhom impatt qawwi fuq uh, l-ekonomija. Dan huwa suġġett li kien diskuss bosta drabi fil-forum reġjonali u sar verament suġġett uh, importanti ħafna dawn l-aħħar ftit jiem. L-effetti u l-impatt tal-bidla tal-klima jista' jinħass f'kull kantuniera tal-pjaneta anke f'pajjiżi fl Aħna nafu l-bidla tal-klima hija waħda mill ikbar problemi li għandna bħalissa toħloq problemi għall-ambjent u għas-soċjetà. Nafu illi hemm daqsxejn ta' teddida għal protezzjoni ambjentali minħabba li l-livell tal-baħar qiegħed jola u hemm ħafna qarar ukoll bħala konsegwenza ta' dan. Bidla tal-klima huwa fenomenu reali u d delegazzjoni tal-Laos tixtieq taqsam magħkom fuq dak li ġara fil-Laos. Il-maltempata tropikali sentejn illi kienet ikkawżat minħabba pressjoni baxxa fuq il-baħar li ġiet imbagħad fil-Laos wassal għal ħafna arar fil-Laos. It-18 il-provinċja tal-Laos kienu verament pożizzjoni diffiċli minħabba din il-maltempata li waslet għal ħafna xita. Kien hemm ħafna arar u art li ċediet fi 18 il-provinċja u reġjun tal-Laos. F'2099 raħal kien hemm xi 38 familja li kienu affettwati u 54 persuna tilfu ħajjithom. Mijiet ta' nies għadhom ma nstabux. 20,560 persuna tilfu djarhom. Dan kien arar ikkawżat minħabba kostruzzjoni ta' impjant tal-enerġija tal idroloka u kien hemm xi 6600 persuna wkoll li tilfu djaru. Issa dwar l-impatt fuq l-iżvilupp ekonomiku tal-Laos minħabba li aħna ekonomija zaħira nafu l-effett kien qawwi. <coughs> Elf 1946 tilfu djarhom u kien hemm iktar minn elf illi il-djar tagħhom kienu meqruda kompletament. Dwar l-appoġġ għall edukazzjoni u s-servizz tas-saħħa 8892 ma kellhomx aċċess servizzi sanitarji u ħafna skejjel ukoll kienu ruda. Kien hemm 416 triq u 52 pont li tkissru. Issa fil-qasam agrikoli u kien hemm 114,000 fettaru ta' art fejn kien jitkabbar ir-ross u ħafna għadajjar tal-ħwienet, xi 4000 tempju, 35.000 siġra tal-palm, eccetera, Dawn kollha kienu eh, meqruda minħabba dan l-arar. Naturalment kien hemm ħafna ħsara wkoll ikkawżat l-sistema ta' distribuzzjoni tal-elettriku. Il-bidla tal-klima kellha effett negattiv ukoll li laqtet ħażin ħafna li speċjalment lill-iktar nies foqra. Nixtieq ukoll ngħidilkom illi aħna nixtieq nirringrazzjaw lill pajjiżi kollha għas-simpatija u għall-assistenza umanitarja speċjalment għal dawk li huma affettwati u kienu affettwati mill-bini tal-proġett eh, tal-impjant tal-elettriku l-ġdid. Laos għandu għal-qalbu s-suġġett tal-ġida eh, kontra bidla tal-klima aħna xtaqna li konna ġestjoni kompleta tal-foresti sa' 70%. Riġna bi projbizzjoni tal-esportazzjoni tal-linjam u dawn il-projbizzjonijiet kienu implementati fuq il-livell nazzjonali. Fuq livell internazzjonali, Laos issa huma firmatari f'numru ta' konvenzjonijiet internazzjonali dwar bidla tal-klima bħal dik tal-1995 il-protokoll ta' Kyoto tas-sena 2003 u anke ftehim ta' Pariġi għanna pjantazzjoni nazzjonali biex nindirizzaw il-bidla tal-klima u għandna liġi wkoll fuq il-ġestjoni tad-diżastri u l-bidla tal-klima. Din hija xi ħaġa li Issa minn konvenzjoni sar it-trattat u li tista' tkun verament qiegħda taffettwa l-kooperazzjoni interna u esterna. Laos <clears throat> kienu qed jappoġġjaw l-asem 10 bħala u għan organizmu komplementari li qed jappoġġa din il-ħidma u l assembleja Nazzjonali aċċettat illi torganizza l laqgħa l jmiss fi Vientiane fis-sena fis-snin li ġejjin aħna nixtiequ li nilħu Sistwazzjoni fejn ikolla kondizzjonijiet illi jistgħu joħolqu ambjent li jistgħu jippromovu eh, promozzjoni ta' kooperazzjoni bejn l-Ewropa u l-Asja, ħalli jkollhom iktar kooperazzjoni bejn kulħadd, ħalli jgħixu fil-paċi bejnietom u jippromovu l-iżvilupp sostenibbli iktar postijiet tax-xogħol u standards ta' għajxin aħjar. Grazzi.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 Iva, kien ħaġa interessanti ħafna qed nisimgħu lilkom ilkoll qed neħdu gost li nisimgħu l Ewropa. Il-kontinent Ewropew u Azjatiku għandu l-istess problemi. Iva, kont se nintroduċi lili nnifsi. Jiena Helge Andre Ljoster mill-Parlament Norveġiż Fuq l-ekonomija u l-bidla tal-klima naħseb li importanti ħafna li ħan nissalvagwardjaw is-sistema multilaterali ta' kummerċ tal-WTO. M'hemmx mod ieħor ta' kif nistgħu niżguraw il-prinċipji ta' sostenibilità u tal-kummerċ ħieles huma implementati fil-kummerċ internazzjonali. Protezzjoniżmu iktar b'saħħtu jista' jkollu impatt qawwi fuq l-ekonomija globali. U din tinħass ħafna f'perjodu fejn jista' nistgħu noħolqu aktar xogħlijiet aħna ikun hemm iktar riżorsi sostenibbli wkoll nippromovu tkabbir fl-istess ħin. Ippermettuni ġbilkom l-attenzjoni għall-inizjattiva illi bdiet f'Davos din is-sena mill-Prim Ministru Norveġiż. Kien hemm panel ta' livell għoli fuq l-ekonomija u għall-ewwel darba kien hemm laqgħa fil-kuntest tal-Assembleja Ġenerali tal-Ġnus Maquda. Ikun hemm biljun investit sa sena 2050 ħalli bekk aħna nissodisfaw ħtiġijiet f'dak li għandu qasam minerali, ikel, trasport, eċċetera. U apparti minn hekk li jkun hemm tkabbir sostenibbli fl-industri ħalli bekk ikun hemm iktar postijiet tax xogħol fl-ekonomiji differenti aħna rridu naraw kif din is-sostenibilità tista' twassal l-ekonomija aħjar u dan jista' jkollu rwol iktar importanti biex aħna nkopru ħtiġijiet tal-pajjiżi kollha fis-snin li ġejjin. Aħna nixtiequ li naħdmu flimkien ħalli niżguraw illi l potenzjal ta' ekonomija sostenibbli tal-oċeani verament tista' tħalli il-frott tagħha u aħna fil-fatt adottajna politika illi toffri tolleranza żero għall plastics fl-oċeani. Il-preżenza ta' microplastics fl-oċeani anke fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw u ħafna minnhom ġejjin mhix majjar hemm bżonn li nieħdu azzjoni fuqha nittamaw li din l-inizjattiva ħadd wassal iktar kooperazzjoni madwar id-dinja anke mal-pajjiżi Asjatiċi ħalibek insolvu xi ħaġa li hija verament problematika lina lkoll. Grazzi. Thank you, thank you very much for your statement. Grazzi ħafna tal-istqarrija tiegħek. Issa nixtieq nistieden il-kellim li jmiss mill-Finlandja. Ah, grazzi. Xtaqt li forsi nkompli jiena ma dak li ntqal diġa mill imsieħi Azjatiċi. Intom x'taħsbu fuq l-alternattivi u l-odda li għandna fuq it-tnaqqis tal-emissjoni ta' CO2 fil-pajjiżi tagħkom? Hemm tliet tipi differenti ta' alternattivi. Waħda eh, eh, minnhom hija li jkun hemm soluzzjoni bbażata fuq is-suq. L-oħra hija skema tal-ITS, jiġifieri ta' skambju ta' emissjonijiet, jekk kif għandna hekk fl-Unjoni Ewropea, u t-tielet alternattiva hija liġijiet. Regolamenti li jistgħu jiddettaw dak li huwa permess u dak li mhuwiex. U t-tielet alternattiva hija kooperazzjoni teknoloġika f'dan il-qasam illi jista' jwassal għal tnaqqis tal-emissjonijiet ta' CO2. Liema għalikom taħsbu li l-iktar alternattiva tajba u possibbli li tista' twassal għal tnaqqis tal-emissjonijiet fil-pajjiżi tagħkom. Din hija xi ħaġa li xtieq insaqsi li rappreżentanti tal-pajjiżi tal-Asja li qegħdin fuq il-podium. I think the experience of the Kyoto Protocol and its implementation Iva jiena naħseb l-implementazzjoni tal-protokoll ta' Kyoto juri illi approċċi bażati fuq is-suq mhumiex effiċjenti biżżejjed biex iwasluna għal għal l tagħna u jiena naħseb li hemm numru ta' alternattivi li mhumiex ibbażati fuq is-suq li bħalissa qegħdin nanalizzaw u għandna qed nippruvaw naraw jekk aħna nistgħux nestendu dawn l-approċċi jew inkella jekk għandniex ikollna adozzjoni kreattiva ta' dawn l-approċċi. Għalina anke jekk inħarsu lejn dak li huwa l-iktar effettiv aħna hemm bżonn li naġlu kemm jista' jkun il-sistemi tal li huma fossil fuel based jiena naħseb illi ma m'għandniex nażlu alternattiva jew oħra, irridu naraw li l-gvernijiet ikollhom għad dispożizzjoni tagħhom liġijiet illi jistgħu jippermettu illi aħna nkunu nistgħu nieħdu l-passi li hemm bżonn biex niżguraw li jkun hemm trasformazzjoni pożittiva tal-tip fil-qasam enerġetiku ħalli bekk ikollna liġijiet ġodda fuq il-finanzjament, liġi biex naraw li jkun hemm limiti massimi, liġi biex naraw li jkun hemm ukoll timetable ċara għal phasing out u liġi li tista' wkoll tipprovdi nittamaw ehm, it-twaqqif mill-użu dejjem iktar tal-fossil fuels minħabba li ħafna pajjiżi fl-Asja għandhom kontribuzzjonijiet allokati għall anijiet tal-ftehim ta' pajjiġi iżda nafu li hemm mijiet ta' proġetti ta' impjanti tal-enerġija fl-Asja li huma ppjanati ġifieri hemm bżonn ta' liġi ċara ħalli bekk naraw li jkun hemm biżżejjed rieda politika biex inwaqfu dat tip ta' proġetti. Iva, l-kooperazzjoni teknoloġika hija xi ħaġa importanti ħafna. Jiena naħseb li progress sinifikanti illi kienet isir anke miċ-Ċina fuq eh, l-espansjoni tal-industrija solari għandha toffri eżempju għal ħafna pajjiżi fl-Asja u hemm bżonn ta' aktar kooperazzjoni wkoll minħabba illi l-ftehim differenti anke grazzi għal WTO ħajkunu qed insolvu wkoll ċertu ħajkunu qed iwasslu għal ċertu e, xkil ġifieri hemm bżonn ta' rieda politika ħalli ma jkunx hemm iktar xkil għall-iskambju teknoloġiku u l-implementazzjoni ta' teknoloġija tista' tippermettiha di ġifieri. Għalhekk il- drittijiet tal-proprjetà intellettwali, eċetera, għandhom ikunu reveduti. Grazzi. Thank you uh, for the question. Grazzi ħafna Iva ta' dik il-mistoqsija, mistoqsija interessanti ħafna minħabba illi intom saqsejtuna <coughs> x'inhi l-perspettiva tagħna minħa tal-Asja, nixtieq ngħidilkom illi naqbel jiena mal-espert illi kienet isemmi dawn l-alternattivi differenti ma naħsibx li rridu nażlu alternattiva waħda iżda rridu nużaw l-alternattivi kollha dispożizzjoni tagħna biex nelbu dawn il-problemi. Jiġifieri iva naħseb li l-liġi hija xi ħaġa importanti ħafna minħabba li mingħajr il-qafas leġislattiv ħajkun diffiċli ħafna li aħna niksbu dak li nistgħu dan il-kuntest jiena naħseb illi mhix kwistjoni tal-leġiżlazzjoni biss. it-trasferiment ta' teknoloġija xi ħaġa importanti dan kollu li ikun kombinat anke fil dak li ndux jaqsam mal-capacity building. U li aħna nintegraw dawn l-anijiet fi pjan Anke fuq l-Asja jiena naħseb illi m'għandniex ikollna deskrizzjoni waħda biss. Abbażiet tal-realtà soċjoekonomika nafu illi hemm bosta problemi li jistgħu jingħelbu billi aħna nsibu l-aħjar meta kif nelbu dan kollu mbagħad insibu soluzzjonijiet billi aħna nikkombinaw il-metodi differenti li huma d-dispożizzjoni tagħna. Grazzi. May just add. Grazzi, nixtieq nżid punt wieħed fil-każ taċ Ċina. Jiena personalment naqbel li s-suq ma tantx huwa effettiv. Imma hemm ħaġa speċjali fiċ-Ċina u li hija kruċjali u ta' suċċess li it-tmexxija politika u s-sistema politika taċ ċina tas-soċjaliżmu għandha rwol importanti ħafna. ċina ċina hija ċentralizzata ħafna politikament. U jiena personalment inħoss li din xi ħaġa importanti ħafna. Biex Eh, nixprunaw kollox il-qoddim. Għaw xaħti ħor jishtiq jitkellem. Iva, u dwar dan, nixin nistaqsik, Sur President, jekk hemmx xi verità dwar l-aħbar li qed naraw fuq il-mezzi tax xandir internazzjonali, inkluż il-BBC, li għada sors ta' aħbarijiet li wieħed issa jserra fuqha li r-ritratti ta' satelliti juru li hemm mijiet ta' impjanti tal-elettriku li qed jimlew li huma bbażati propju fuq il-faħam. Tista' tikkonferma din? Skużani, eh, ma, ma smajċ, tista' terġa' tirrepeti? Iva, ħanerġa' nirrepeti l-mistoqsija tiegħi. Fil-mezzi ta' xandir internazzjonali hemm aħbar, u aħbarijiet u stampi, stampi ta' satellita, li qegħdin juru li fiċ-Ċina bħalissa hemm mijiet ta' impjanti tal-faham li qegħdin jinbnew. U jekk iċ-Ċina kif nafuha hija Eh, stat ċentralizzat għalhekk għalfej għandu jseħħ dan u jiena dan tallimtu mill-BBC li hija sors ta' Minister fuqha. Jiena ma naf fuq dan, m'għandi l-ebda informazzjoni dwar dan. U jekk aħna nsibu li dan huwa minnu ħan namlu nieħdu miżuri biex nxekklu Eh, dan il-bini ta' l-impjanti, imma jina mandi lebda informazzjoni fuq dan, grazzi għal-mistoqsija. Okay. All right, now let's move to the next. Mela għajan għaddu issa l-kellim li miss mill-Indonezja. U ħad tkellem il-lingwa tagħha u ħajkun hemm l-interpretazzjoni minn xi ħadd fid-delegazzjoni. Grazzi wara nofsinhar tajb lilkom, sinjuri. President onorevoli, membri distinti, delegati, ASEAN Europa ke-10. First of all, kindly L-ewwel net permettuli li napnajt grazzi lill parlament Ewropew talli ospitaw din l laqa ta' subija bejn eh, l-Ewropa u il-pajjiżi Asjatiċi. Jiena membru tal- eh, tal-Parlament tal-Repubblika tal-Indonezja. Basi Untuk kontribusi pada diskusi hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa poin pandangan. To contribute to, to... Biex kontribusi għad diskussjoni tal-lum nixtieq naqsam xi punti ma'kom. Global bahwa perubahan iklim merupakan tantangan multimediasi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 Indonesia shares the global view that climate change L-Indonezja hija tal-opinjoni li l-tibdil fi klima hija eh, sfida multidimensjonali li titlob approċ multidimensjonali biex timmitika l-effetti negattivi għal dik li hija l-ekonomija aħna nħassbu li hemm bżonn li naqdu flimkien it-tkabbir ekonomiku mal-bżonnijiet urġenti għal sostenibilità ambjentali. L-Gvern tal-Indonezja palissa qed jagħmel l-almu tiegħu sabiex jallinja il-politiki nazzjonali mal-taħdita ma dwar it-tkabbir ekoloġiku. Per eżempju, eh, l-REDD plus u l-politika tal-gvern tagħna fil-2015 il-moratorju fuq il-konċessjonijiet il-ġodda tal-foresti fuq il-foresta primarja u il-peatlands ġiet estiża il-moratorju huwa maħsub biex itejjeb il-proċessi għall-użu għall-LULUCF Eh, kif ukoll li jiġbor id-data u s-sistemi ta' informazzjoni kif ukoll jibni istituzzjonijiet meħtieġa sabiex eh, niksbu l-anijiet tal-tnaqqis u l-miri tal-iżvilupp tal-Indonezja. Contoh lain adalah upaya kami untuk meningkatkan keberlanjutan minyak sawit kami.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 tata kelola perkebunan kelapa sawit dan instrumen uji tuntas hak asasi manusia dalam industri minyak sawit di Indonesia. Another example in Eżempju ieħor fl-isforzi tagħna sabiex inżidu is-sostenibilità tal-żejt tal-palma u Apparti li nżidu l-standards nazzjonali għad kabir tal-żejt tal-palma li huma konfermi mal-standards internazzjonali, il-gvern qed jieħu miżuri mm, importanti fuq il-moratorju għall-espansjoni tal-art tal-palma għażejt tal-palma. Il-skema kollaborattiva bejn il-soċjetà ċivili, ir-restorazzjoni u għandhom ċertu prassi fuq il-żejt tal-palma liġi, għabbossa liġi bħalissa tiġi diskussa fil-Kamra ta' Rappresentanti. Il-Gvern għandu l-intenzjoni li jżid il-gvernanza tal-pjantazzjonijiet tal zej tal-palma u il-drittijiet tal-bniedem. Barukan terus menjadi harapan terbaik kami untuk menyelamatkan lingkungan dan mengurangi emisi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 terbaik menuju eh, berkelanjutan energi keamanan eh, diversi divers fi, eh, diversifikasi Renewable energy continue L-enerġija rinnovabli għadha l-aħjar tama tana biex insalvaw l-ambjent u naqsu l-emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju fil-waqt li niksbu il-miri tana ta' tkabbir. Eh, li nilbu għal politika favur l-ambjent kontribwixxi għal l-ekonomija permezz ta' fost oħrajn il-żieda ta' numru ta' impjiegi. 7.7 miljun persuna issa huma impjegati f'dan is-settur. Il-Kamra ta' Rappreżentanti tar Repubblika tal-Indonezja temmen fl-urġenza li nżidu l-isforzi sabiex inqajmu il-kuxxenza fost il-parlamentari fuq l-importanza il fuq l importanza ta' enerġija rinnovabbli u sostenibbli. Ftit ġranet ilu kellna it-tieni eh, forum parlamentari dinji li huwa effokat fuq il-kwistjoni ta' sobija lejn enerġija sostenibbli għal kulħadd dan il-forum huwa inizjattiva tal-Indonezja u bħalissa l-unika eh, forum globali, parta parlamenti globali li jeżisti fuq l-SDG u kien hemm 46 pajis preżenti biex jagħmlu skambju ta' opinjonijiet u l-aħjar prassi lejn sostenibilità tal-enerġija, sigurtà u diversifikazzjoni. And gentlemen. Signori,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 Tuhan untuk mempercepat negara EGA sehingga akan siap pada waktunya untuk mendukung kesepakatan Paris tentang uh, perubahan iklim dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Trade plays a significant role il-kummerċ għandu rwol importanti fl-ekonomija u bħal maġġoranza tal-attivitajiet ekonomiċi il-kummerċ huwa marbut ukoll mal-emissjoni tal-karbonju għalhekk huwa importanti għalina li intejbu id-disseminazzjoni ta' u l-aċċess għal teknoloġiji favur il-klima kif ukoll prodotti u servizzi sabux nappoġġaw tranzizzjoni lejn ekonomija favur il kamboni Waħda mill-miżuri li tista' tiġi implementata hija li nżidu l-kummerċ fi kwistjonijiet ambjentali. Il-sistema multilaterali ta' kummerċ bħalissa hemm negozjati fuq il-ftehim tal-prodotti tal, ambjentali l-IGA u dawn huma prodotti li ħajkomplu jibnu fuq il-54 prodott li l-mexxejja qablu għat-taqis ta' tariffi fl-2012 u bħalissa qegħdin jespandu wkoll għal servizzi oħrajn. Għanna bżonn nagħmlu aktar sabiex naċċeleraw in-negozjati tal igas sabiex imbagħad ikun hemm rating iżjed tard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 għandu x'jaqsam l-ekonomija ċirkolari. Il-gvern tal-Indonezja bħalissa qed jafa sabiex imorru lilin minn ekonomija linjari sabiex nużaw blaħjar mod ir-riżorsi tagħna u ninkoraġġixxu it-tkabbir ekonomiku il-politika fuq il-ġestjoni tal-iskart sot ġew implementati u rridu eh, nkunu nistaw naħadmu l-iskart u l-enerġija u namlu xi ħaġa li tista' tgħin anke lin-natura. Grazzi. Thank you, Honourable Member from Indonesia. Grazie ħafna membru onorevoli mill-Indonezja l-intervent tiegħek hemm ħafna idejat pożittivi li aħna nistgħu nieħdu spunt minnhom u rajt li inti qajjimt il-kwistjoni ta' Zejt tal-palma li jiena naf li kienet kwistjoni eh, kontroversjali, kien hemm diskussjonijiet kontroversjali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Indonezja propju fuq dan bejn l indonesia u l-Malazja wkoll. Jiena naħseb li jirnexxinna nsibu kompromess li qed itaffi ħafna mill-biżat li intom kelkom. Għalhekk il-parlamentari żaru u raw uħut mill-isfidi u ikkunsidrajnihom. Imma nixtieq inkun naf jekk l-espert tagħna jixtieq xi wieġeb għal xi ftit minn dawn l-idejat li ġew imsemmija dwar iż-żieda tal-kummerċ fil-kwistjoni ambjentali jew inkella hekk hemm xi ħaġa li tista' tissemma. Trid tikkummenta jew nimxu l qudiem Fidejk. Tajbwis, imma kena ħafna idejat interessanti u nishtiq niġi lura għal kwistjoni oħra li jena naf li l-kollega ta' Norveġa għajjem fuq il-plastik u forsi niġu lura u jkonna diskussjoni fuq dan la darba. Inkunu smajna l-interventi ta' kulħadd. Issa għandi il-senatur onorevoli tal-Italja, eh, Francesco Giacobi, jina Et eh, nassumi li dan l-intervent ħajkun differenti minn dak li ħatajt fl-aħħar. Fidejk. Ġakob. Sinjura President Iva, ħanajt ħaġa kompletament differenti dan li xtaqt najt u fil-fat dan is-saħħaħ minn dak li smajt sissa, mandu xjaqsam xejn ma' rapporter, sempliciment l-opinjoni tiegħi. L-għunet nishtiq nirringrazzja li l u l asep tal-li tajtuni l-opportunità li namel xi kummenti fil-qosor. Bħal ħabib tagħna miċ-Ċina, bħal maqal qal iktar kmieni, l-Ingliż tiegħi Eh, ma ġiex mitallem eh, f'pajjiż. Ehm, jiena tallimt l-Ispanjol l-Ingliż wara 26 sena, ġifri għandi aċċent għalli twil għalhekk kbir għalhekk forsi kultant nista' naqleb għat-Taljan. Għandi tliet kwistjonijiet, tliet mistoqsijiet li huma assoċjati magħhom. U dan huwa motivat propju minn dak li għek il illum. Jina naqbel 100% li tibdil fil-klima ma jaf lebda frontieri din hija xaġa li tqalet fil-bidu u naħseb li wkoll għandha eh, tinżamm tiġi reġistrata xi xi ħaġa importanti immens. Meta nitkellmu fuq l-oċeani, meta nitkellmu fuq ħafna pajjiżi li huma affettwati mill-oċeani, imma min-naħa l-oħra anka illum jina smajt rapporti fuq azzjonijiet nazzjonali lejn it-tibdil fil-klima, lejn it-tibdil ambjentali, imma ma smajt xej dwar sforz komuni ta' pajjiżi ġirien li jistgħu forsi jagħmlu proġett flimkien. Għaliex kultant jekk aħna ngħidu hija problema komuni huwa eh, komuni ħafna għal eh, pajjiżi ġar ukoll għalhekk għandna nikoraġixxu il-proġetti koperattivi, proġetti flimkien bejn eh, speċjalment pajjiżi ġirien It-tieni kwistjoni, it-tieni setta mistoqsijiet, għandu x'jaqsam ma' dak li sar sissa. U bħala membru parlamentari tal-Parlament Taljan jiena kuntent bil-fatt li l-Italja verifikat, ratifikat il-protokoll ta' Kyoto, laħqet uħut mill-miri, qed ipprovat ilħaq ukoll il-miri ta' ftehim ta' Pariġi, imma anke fil-komunità Taljana jiena nistaqsi Eh, bidel fil-komunità ġenerali, fl-approċċ tal-komunità lejn it-tibdil fil-klima? X'għamilna sabiex ninformaw lill-popolazzjoni kollha kemm il-komunità li l-azzjonijiet ta' kuljum jistaw ikollhom effett kemm negattiv kif ukoll pożittiv biex nilħqu il-miri tagħna. U il-miri li qed niprofaw niksbu mhix ħaġa ta' xi sport, imma ħajajnuna sabiex namlu nejxu f'ħax din aħjar. Għalhekk x'qegħdin nagħmlu sabiex ninkoraġixxu l-komunitajiet tagħna sabiex ikunu parti minn dan il-proġett ġenerali. U jiena naħseb li ma tantx hemm eh, xi sta jsir għal ehm, popolazzjoni ġenerali, ma jrid isir aktar biex ninvolvu l-komunità u hekk nasal għal tielet punt l-effett fuq l-ekonomija li huwa propju suġġett tal-grupp tal-lum, it-tibdil fil-klima fl-opinjoni tiegħi joħlo opportunitajiet ekonomiċi u anka benefiċċji potenzjali. Aħna smajna talba kbira minn ħafna pajjiżi llum għal teknoloġiji favur l-ambjent għal programmi ta' kooperazzjoni biex niżviluppaw modu, modi kif nistgħu ninvestu sabiex l-art tagħna tkun aħjar, tista' tintuża aħjar għal skopijiet agrikoli, kif nistgħu nintroduċu eh, makkinari li jintuża b'mod differenti minn dak li użajna sissa. Iġri anka di fi għannifissa tatina opportunità, speċjalment għal pajjiżi żviluppati, speċjalment għal pajjiżi bħal italja li huma kburin li huma wieħed mill-aħjar pajjiżi fid-dinja għal dik li hija il-produzzjoni tal-makkinari, makkinari li jintuża eh, madwar id-dinja Għalhekk jiena nerġa' nistaqsi x'għamilna sissa u x'għandna nagħmlu bħala ehm, dawk li jfasslu l-politika. Għaliex aħna l-leġislaturi, aħna dawk li ħankunu qegħdin nikontribwixxu biex niżviluppaw politiki li mbagħad jiġu implementati ehm, minn eh, gvernijiet. X'nistgħu nagħmlu iżjed sabiex inkunu nistgħu ninvolvu anka l-intraprizi eh, privati f'dawn l-affarijiet u sabiex jinvestu, jinvestu b'tali mod li r-riżultat aħjar aħari mhux biss dak li jgħin il-pajjiżi tagħna sabiex ikunu aktar ħilsa ambjentalment imma jieħdu l-opportunità tal-investiment f'dawk il-pajjiżi fejn it-teknoloġija mhijiex preżenti u fejn it-teknoloġija hemm bżonna sabiex inkunu nistgħu nieħdu vantaġġ mill-opportunitajiet ambjentali. U l-aħħar punt tiegħi huwa li xejn minn dak li nagħmlu ma jkun effettiv sakemm ma noperawx fl-iżjed pajjiżi li huma affettwati dawk il-pajjiżi li jitolbu l-għajnuna tagħna jer ma ninsewx li hemm grupp ieħor li qed jitkellem fuq il-kwistjonijiet ta' l-immigrazzjoni li huma assoċjati mal-diżastri ambjentali din hija kwistjoni ewlenija u ma nistgħux ninjorawha fl-analiżi anke ekonomika tagħna dak li aħna namlu fil-pajizi fej aħna għanna il-fortuna li aħna aktar sviluppati u għalek għanna teknoloġija aktar avvanzata u għalek għanna l-kapacità li forse namlu l-affarijiet aħjar minn pajizi oħra, eja ma ninsewx li jekk aħna ma nħdux azzjoni fil-pajizi fej verament għanna bżon, mux biss, mux iksbu l-izvilupp ekonomiku imma ħan eh, ħarxu l-effett uman bil-konsekwenzi ta' migrazzjoni ta' popolazzjonijiet sħaħ. Grazzi. Thank you very much. Uh, a lot of points there, a lot of food. Grazzi ħafna, ħafna punti. Issa biex nwieġeb l-ewwel punt tiegħek. Aħna għandna bżonn nitkellmu aktar dwar azzjoni komuni fost il-pajjiżi ġirien. Jiena kont inkoraġġuta ħafna li ftit ġimgħat ilu jiena kont preżenti fil-forum ASEAN. U għall-ewwel darba jiena ħassejt li il-parlamentari kollha mill-10 pajjiżi tal-ASEAN kienu qegħdin jitkellmu dwar it-tibdil fil-klima b'mod simili ħafna. Issa dan huwa pass il qudiem eh, kbir ħafna meta mqabbel ma' snin ta' qabel u jiena naħseb li minn dawn it-tip ta' diskussjonijiet nisperaw li jkun hemm aktar proġetti. Aħna missejna u semmejna iż-żejt tal-Palma dan jaffetwa mhux biss l-Indonezja, manka l-Malazja u għandu impatt fuq l-atmosfera kollha kemm u fuq l-ambjent fil-xlok tal-Asja. Għalhekk tagħmel x'tagħmel dan irid jinvolvi l-pajjiżi kollha ġirien. Għalhekk jiena naħseb li huwa importanti li nagħmlu dan għaliex jiena nemmen li l-Unjoni Ewropea hija proġett li u aħna rikonoxxejna ħafna minn dawn l-affarijiet. Irridu nagħmluhom flimkien dawn l-affarijiet. U ikonna proġetti li e, imorru fis setturi kollha jiena bħalissa qed nitkellem u għet naħdem fuq il-finanzi sostenibbli imma il-kollegi tiegħi qegħdin jaħdmu fuq l-ekonomija ċirkolari pereżempju inkella qegħdin jaħdmu fuq trasportazzjoni, ċifiri trasportazzjoni sostenibbli. Naf li forsi mhux qed nitkellmu fuq dan għek, imma jiena nixtieq nitlob li Sinjura April forsi jekk hemm xi proġetti, jekk tistax tidentifika xi proġetti Kif ukoll it-tielet punt dwar opportunitajiet sinifikanti li dan joffri lil pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw. U aħna x'għandna nagħmlu bħala dawk li faslu il-politika biex ninvestu f'dawn il-proġetti. Forsi l-kollega mir-Rumanija jista' jgħidilna x'għandna nagħmlu biex ninformaw lin-nies biex inkunu nistgħu inwasslu dawn il-messaġġi lin-nies. U fl-aħħar nett il-kummenti tas-senatur li hemm bżonn nitkellmu mal-iżjed pajjiżi affettwati. Inti wieħed mill-Mistru Xadri, inti wieħed mill-iżjed pajjiżi affettwati għalhekk jiena nixtieq insaqsik għal xi suġġerimenti fuq kif għandna nimxu il qudiem fuq dan. Inti diġà għamel xi suġġerimenti qabel imma jekk għandek xi punti oħra napprezzawhom. Għalhekk min jixtieq jibda, tibdew minn fejn tridu. Fuq il-kwistjoni ta' li nappoġġaw il-proġetti li qegħdin fil-post, jiena nixtieq intenni il-talba tiegħi għal pajjiżi żviluppati sabiex jibdew it-tieni round ta' pledges għal Green Climate Fund. U forsi anke l-Gvern tal-Italja jixtieq jibda jagħmel weda minn tiegħu. Irridu ngħidu proset li l-Italja x'kien wieħed mill-ewwel pajjiżi li ehm, ħabbar phase-outs minnaħa tal faħam sal-2021 u wieħed mill-pajjiżi wkoll li qed jagħmel ir-round ta' pledges propju għal dan il-Green Climate Fund fl-2014 forsi għalhekk jixtiequ jibdew il-proċess huma b'dik il-weda dik il-pledge u hemm numru ta' proġetti li qed jaslu minn pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw għal fondi minn naħa tal-Green Climate Fund u ovvjament aħna ma għandna ma ma minn l-affarijiet għadhom mhumiex perfetti fil-proġett hemm xi titjib li jista' jsir Imma hemm ħafna proġetti li potenzjalment huma tajbin li ġejjin minn pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw li qegħdin jitpoġġew qudiem il-fond. Jiena naf li ehm, l-żmien huwa ta' sentej u xek. Dak dik hija sejħa ġenerali tagħna li l-pledges jerġgħu jibdew propju għal dan il-Green Climate Fund. Aħna nixtiequ nenfasizzaw dan il-punt għaliex dan din hija l-faċilità ewlenija tal-UN Framework Convention fuq it-tibdil fil-klima U jekk ma jirnexxinniex fil-Green Climate Fund, ma naħsibx li ħajkun hemm din it-tip ta' opportunità sabiex dan jista' jseħħ għal pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw. <sighs> I will try to answer some of the points. Mela ħan prova nwieġeb uħud mill-punti li qajjem il-kollega mill-Italja u anka li preżentat is-Sinjura President. L-ewwel net jiena nixtieq ngħid li t-tibdil fil-klima huwa differenti, għanna bżonnijiet differenti u sfidi differenti skont fejn insabu fid-dinja. Jiena ġej minn pajis ta' klima moderat probabbilment f'pajis bħal tagħna domna iżjed biex nindunaw u naċċettaw dan l-impatt, imma fi snin riċenti tista' tara fenomeni li qabel ma kienx hemm, pereżempju għanna issa f'daqqa waħda problemi ta' desertifikazzjoni għanna arar u nixfiet li huma verament eh, rib ta' xulxina li aħna inħossu li issa edin nesperjenzaw eh, dawn il-kondizjoniet estremi u dawn l-effetti u dan għandu impatt fuq l-ekonomija tagħna u għabbażi tal-fatt li aħna għandna bżonnijiet u sfidi differenti jiena naħseb li hemm bażi komuni u dik il-bażi komuni għandha tkun il-kuraġġ għaliex jiena naħseb li dan huwa punt komuni punt ewlieni li jrid ikollna fuq livell politiko li xekk qed nitkellmu fuq affarijiet bħal bidla il-phase out tal-faham pereżempju. Din hija ħaġa ewlenija li għandna bżonn, ġifieri il-kuraġġ Fuq livell soċjoloġiku hemm reżistenza għal bidla. E, din it-tip ta' bidla hija ħaġa naturali li wieħed ikollu reżistenza għalija, imma minn barra dan mhux xi bidla komda u tfisser ukoll xi spejjeż Imma l-aħbar it-tajba biex imorru lura t-teknoloġija hija li lum il-ġurnata dawk l-ispejjeż ma dawnx daqshekk inaċċessibbli bħal qabel meta mqabbel ma ftit snin ilu it-teknoloġiji kienu sempliċement fuq livell ta' testjar issa għandna dawn it-teknoloġiji li jiġu trasferiti għas-suq u għall-ekonomija eh, reali għalhekk bħalissa Wieħed jista' jieħu dik id-deċiżjoni jekk tħares lejn pjan fuq medda medja jew twila ta' żmien, Issa fuq il-proġetti ta' kooperazzjoni u ma' pajizi tal-pajizi ġirin, Iva dan huwa pass li għanna bżonnu, forsi dan huwa il level li mess, il-miss, il-pass li mess, u ħaġa li hija komuni fl-Ewropa hija li niddiskutu dwar is-sigurtà enerġetika u s-suq tal-enerġija għalix din hija biża ewlenija li iżomna li nibqgħu nużaw il-fuels ġejjin mill-fossili. Il Eh, għaliex kulħadd jgħid li għandna bżonn backup tal-faham għas sistemi enerġetiċi tagħna. Kif ninaqdu jkollna din it-tip ta' suq ta' enerġija u nsolvu l-problemi ta' sigurtà u l-biżat li jeżistu, naħseb li jkun ħafna iżjed faċli li ngħaddu għal ekonomija eh, karbonju zero. U jiena naħseb li jekk għandna nimxu. U jiena ġobni wkoll il-kumment fuq l-opportunità, ġviri li l-tibdil fil-klima jista' jkun opportunità, jiena naqbel 100%. U mor lura għal dak li qal il-kollega tan Norveġa mill-Partit tal-Progress fuq l-oċeani. Fid-diskors tiegħi jiena provajt nifoka fuq it-teknoloġija u l-kuraġġ. Dawn huma żewġ direzzjonijiet li rridu nimxu fihom. Jiena għandi eżempju. Hemm proġett li konna pereżempju l-irtizet tal-alga. Eh, u e, din tista' solvi żewġ problemi għaliex huma sors tajjeb ħafna ta' ikel u jistaw jaġixxu wkoll bħala eh, pulmun għal eh, l-oċeani tagħna jnatfu l-karbonju mill-arja. U dawn l-affarijiet fuq it-teknoloġija kif tista' tiġi trasferita, kif nistgħu nużaw is-soluzzjonijiet li għandna bħalissa u li huma eh, affordabbli bħalissa, din hija xi ħaġa li rridu niddiskutuha flimkien għaliex kultant soluzzjoni waħda tista' tiġi applikata f'parti mid-dinja imma mhux f'parti oħra tad-dinja, pereżempju aħna m'għandniex aċċess għal baħar fil-fejn mifejjin, imma għandna mezzi oħra biex nindirizzaw problema. Pereżempju għandna waħda mill-ikbar foresti pristini eh, fl-Ewropa, dik hija ħaġa tajba ħafna, u din it-tip ta' dan huwa pulmun ieħor li kollok foresta. Għalhekk kif ikonna il-kuraġġ u jkollna dan it-tip ta' kuntess biex niddiskutuha flimkien, naħseb li hemm ċertu mezzi li huma differenti minn parti tad-dinja għall-oħra imma jaffettwawna il-kol fuq livell globali u naraw x'inhu dak l-effett globali. Grazzi. Uh, my response. Ir-risposta tiegħi għall-mistoqsija ta' kif il-pajjiżi żviluppati jistgħu jgħinu dawk l-iktar vulnerabbli. Jien naħseb li din il-pjattaforma bħal lejzeb u l-forum tagħhom tagħha huma l-aħjar bażi għal dawn id-diskussjonijiet u jistgħu jagħtuna eh, kif għandna naħdmu f'dawn is-ħubijiet eh, fejn il-pajjiżi żviluppati eh, jistgħu jistaw jappoġġaw dawk l-inqas l-iktar vulnerabbli u hawnhekk jista' jkollna anki mekkaniżmi strateġiċi biex inwaqfu dan it-tip ta' mekkanizmu kooperativ. Għal dastant mill-perspettiva tal-pajji ta' pajjiżi li huwa Bangladesh li huwa wieħed mill-pajjiżi iktar vulnerabbli għall affetti negativi ta' tibdil klimatiku, aħna eh, ħloqna e, e, trust fund għal tibdil klimatiku Eh, il-pajizi sviluppati interessati jistaw jikontribwixu f'dan il-trust fund illi aħna ħloqna bi-rizorsi tana hemm eh, possibiltajiet il wieħed jinvesti fil-setturi eh, differenti ta' dan l-iskema un hemm id-delta plan tal-sena 2100 anki dan ġej fondat minna li għandu bżon ta' investimenti għal biex ikunu nistaw nimplementaw il-programmi. U importanti fl-opinjoni tijaj e, e li wieħed jesprimi interess u jimplementa uh, billi kunem dawn il skubijiet strategiċi. Imma l-iktar ħaġa importanti e, hija uh, rida politika tal-pajjiżi li jixtiequ jieħdu sem f'dan it-tip ta' skubija. Grazie, ħafna. Jiddispjaċini li Tajlandja kella tistenna ħafna Pero għatem anki lista warajkom eh, ta' persuni li jishtiqju jitkellmu. Allora naddi il-mikrofonu lilkom issa Tajlandja. Grazie ħafna, eh, presidenti, membri onorevoli, signori, grazie tal-li tajtuni l-possibilità li naqsam l-esperienza ta' Tajlandja Bla dubju li t-tibdil klimatiku hija waħda mill-ikbar spidi għall umanità Imħabba il-forzi naturali inkontrollabli u għandha bżonn ta' pjanijiet u implementazzjoni differenti f'kull pajjiż u anki kooperazzjoni bejn partijiet interessati fuq livelli kollha biex jiġu irsolvuti l-problemi ta' paċi fil- livell ta' organizzazzjoni internazzjonali hemm stima illi tibdi klimatiku interessa eh, miljun u mitejn elf eh, impiek fil-foresterija u fil-agrikoltura. U allura il-parteċipanti li huma involuti fil-ġestjoni tal-tibdil klimatiku għandu għandhom ikunu jisiru iktar proattivi bil-prinċipju ta' responsabilità komuni però differenzjata u kapacitajiet differenti. Sko Taħt il-qafas tal-konvenzjoni ta' żlus ma'uda fuq it-tibdil klimatiku, UNFCCC, il pajjiżi l-iktar sviluppati, sviluppati, pajjiżi iktar importanti, għandhom għandhom eh, programmi, l-aħjar programmi ta', ta tibdil klimatiku għandhom bl-esperienza tagħhom jinfluenzaw l-pajzin għazviluppati. Sinjuri, a kawza ta' problemi ġeografiċi u tal-klima, il-Tajlandja ila tiġilet snin eh, it-tibdil klimatiku. Eżempju importanti kien fl-2011 fejn fit-Tajlandja kellna l-ar arar f'50 sena. Żewġ terzi tal-pajjiż kien taħt l-ilma u wassal għal ħsara kbira ekonomika fl-industrija u anki fis-soċjetà. Bosta fabbriki ġew maluqa u waslu għal ħafna qat fost il-ħaddiema u naqsu anki fiduċa il-fiduċa tal-investituri. Il-Bank Dinji għamel stima illi kienem 44 biljun ta' dollaru Amerikan ta' ħasara. Il-tibdil klimatiku huwa wieħed mill-prioritajiet ta' Tajlandja u ġi inkluż fl-ekonomija nazzjonali Eh, u fil-pjanijiet ta' żvilupp soċjali. Mill-2012 u anki fil-qafas ekonomiku ta' 20 sena biex intejbu il-kuxjenza eh, il ġvida kontra tibdi klimatiku, mitigazzjoni u adattazzjoni. Aħna nħossu illi wieħed mis settur importanti huwa dak tar-risorsi eh, tal-ilma u l-ġestjoni tal-iskart. U anke s-sikurezza u importanti fil-ġdida kontra t-tibdil klimatiku. Sinjuri, bħala membri ta' parlamenti aħna naħdmu mill-qrib mal-amministrazzjonijiet u niproponu mezzi biex inkunu nistaw naffaċċaw Eh, l-sfida globali eh, li ġiet effettivi huma strumenti importanti f'dawn il-każijiet. Il-liġijiet u regolamenti m'għandhomx ikunu biss aġġornati imma għandhom ikunu miktuba maniera tiftijem. Meta wieħed iqis l-impatt ekonomiku eh, kawżat mit tibdil klimatiku fil-każ ta' Tajlanda kien hemm ħafna liġijiet li ġew approvati mill-Assemblea Nazzjonali. U, u waslu anki għal ratifikazzjoni tal-ftejn ta' Pariġi. Illi waslu għal konservazzjoni tal-ambjent, il-ġestjoni tal-risorsi u l-appoġġa u ġestjoni tal-iskart Dawn huma azzjonijiet leġislativi li garantew li il-gvern se jkollu strumenti legali effettivi biex ikun jista' jirsolvi l-problemi. Sinjuri. Wara dawn l-arar tal-2011 Tajlandja talmet il-lezzjoni u ta' iktar attenzjoni li tibdil klimatika u għal problemi relatati mux biss fil-privatu fil-pubbliku pubbliku imma anki l-individwi jridu jikkonsideraw it-tibdil klimatiku. Din is-sitwazzjoni għandha bżonn l-appoġġ sħiħ minnaħa tal-partijiet interessati kollha biex nieħdu azzjoni u nikoperaw biex dan il, din id-dinja tkun post aħjar għalina u għal ġenerazzjonijiet futuri. Grazie. Thailand. Um... Grazzi, Thailandja. Nilqa istqarrija ta'kom, però fl-interess tal-żmien nadisa għal Filippini u batanna uh, eh, il-Burnej, ċipru u tajl u l-Filippini. Nitlobkom titkelmu fil-qosor. Eh, għandi mistoqsija biss, kienem enfasi uh, eh, naħa tal-keynote speakers fuq l-importanza jekk mux l-indispensabilità fuq il-finanza tal-tibdil klimatiku biex eh, nitkelmu fuqhom flejseb. L-iktar dokument importanti illi niproduċu aħna bħal eżeb hija li d-dikjarazzjoni li se nadottaw għada. Ikorreġuni jekk għandi żball, imma jidir li li d-dikjarazzjoni ma titkellimx fuq il-finanza tal-tibdil klimatiku. Allora mistoqsija tiegħi għal keynote speakers hija din illi jintkom ma tirakkomantawx li d-dekjerazzjoni li se nadottaw għada għandix tkopri jew titkellem fuq il-kwistjoni tal-finanza tal-tibdil klimatiku. Jiena ħares lejn la bozz u l-uniku paragrafu illi jista' jkollu relazzjoni mal-finanza tal tibdil klimatiku huwa s-26. Nixtieq nisma' mingħand il-keynote speakers jekk dan jekk dan huwiex suffiċenti għax jgħid biss eh, li lejzeb jitlob li donaturi u l-gvernijiet biex jimplementaw l-politika eh, fil-prevenzjoni skont il-prinċipi tal-ftejm ta' Pariġi. Ma nafxek dina eh, eh, u ix qed jindirizza l-kwestjoni tal-finanza tal-tibdil klimatiku. Naħseb li għandu jiġi inklusa, x'dini opportunità li tiġi inkluza din il-ħaġa. Ma nafxek aħna għannix il-possibilità nintroduċu emendi għalla eh, bozz ta' din id-dikjerazzjoni. Nixtieq nisma' minn il-keynote speakers jekk u ma jħossux li m'għandniex aħna nitkellmu ktar ċar fuq da. Nista' najdu jien tajt il-President kien hemm opportunità li nagħmlu emenda ta' dikjerazzjoni qabel qabel ma jibdew il-laqat għax dina hija dikjerazzjoni li batna l-membri kollha U kien hemm anki possibilità eh, meta dalodu għamilna sessjoni ta' abbozzar aħħari fejn kwalunkwe delegat seta' tkellem u seta' anki jitlob li din tiġi inkluża. Allora sfortunatament eh, attualment il-dikjarazzjoni diġa ġiet maqbula mill-partijiet kollha. Hija ħaġa diffiċli ħafna li nerġgħu lura u nemendaw u nbidluha. Però inti qed ninnota illi e, inti mħasseb għaliex għandu jkun hemm iktar referenza għal finanza ta' tiddil klimatiku. U forsi din hija ħaġa li nistgħu nżiduha f'dikjarazzjonijiet futuri tal-aseb għad-darba li ġejja, għad-darba li miss. Għax sissa kulħadd taċċetta diġà d-dikjarazzjoni u u mhux biss imma ġiet ippubblikata anke fuq il-website diġà Allura ħaġa diffiċli li nerġgħu nagħmlu laqa u nġibu l-imsieħba kollha tal-ħaseb biex nagħmlu emenda. Jekk inti mħasseb fuq da, aħna nistgħu ninnota waħda u jekk hawn xi ħadd fuq il-panel jista' jagħmel kumment, però imħabba il-problema tal-ħin li għanna aħjar nisimaw minnant l-oħrajn. Ħadna nota mill-punt tijak u nizgura li l-organizzaturi darba li ġeja u dar e, e, jihdu nota ta' dak li jinti għat. E, iva, Signora President, u veru li ma nistawx nintroduċu l-emendi. Pero nishtiq nisma l-opinjoni tal-keynote speakers. Jekk hiex verament ħaġa importanti ħafna li din tiġi merizzata dina mistoqsija se noħodha fl-aħħar għaliex irrid nagħti lil dawk it-tliet delegazzjonijiet l-aħra possibilità li jitkellmu. U issa l-ħin għaddej, allora nipproponi illi nalqu bil-mistoqsija tiegħek u nagħmlu jew risposti tiegħek jew eh, stqarrija min-naħa tagħhom fuq il-punt tiegħek. Grazzi, jgħid id-delegat tal-Filippini. Brunei. Jena nishtiq nista nitlop li kellim il-Brunej jieħu l-mikrofonu. Grazie. Grazie President tal-li tajtna il-mikrofonu. Nishtiq nibda billi nekwota il-President ta' Franza. Il-President Hollande il il-persuni edin jaqirdu n-natura, edin, edin jamlu ħsara l-ambjent, allura irridu irridu namluhom iktar responsabli għal futur tal-ġenerazzjonijiet. L-ambjent ġi eh, danneġġat mill-attività umana emissjonijiet eh, karburanti fossili u attività industriali u l-agrikoltura. Il-panel jgħid illi attualment ek nibqaw serin ek se se jsir se tisa e, eh, e, eh, e, temperatura tila u se tkun xi xi 8 gradi iktar fi żmien 20 sena u li l-livell tal-ilma tal-oċeani qed jitla mħabba l-użu tal-korboranti fossili u l-użu tal-enerġija. It-tibdil klimatiku marbut anki ma' desertifikazzjoni illi huwa problema kbir ħafna fid-dinja u hemm anki problemi li rajnih dana fil- eh, fil-konferenza ta' Rio tal-2012. L-approċ ta' deforestazzjoni u degradazzjoni tal-foresti u anki tal-foresti tropikali u man porta eh, responsabli għal perċentuali kbira tal-emissjonijiet. U anki fuq l-ekosistemi tal-muntanji illi għandhom ruol importanti eh, illi għatu risorsi tal-ilma eh, biodiversità u anki jamlu prevenzjoni ta' dizastri fil-artijiet oljien kif inkomplu nżidu l-emissjonijiet minkejja il-weda eh, tal-ftejm ta' Pariġi, inħossu illi it-tibdil klimatiku eh, għandu uh, tlet effetti illi jżidu l-livell tal-ilma, jżidu eh, l-temperatura imħabba il-fat li silġ qed jinħall u qed jaffettwa mijiet ta' miljuni ta' persuni. U dan qed jaffettwa l-persuni fil-migrazzjonijiet minn min post għal ieħor biex isibu anki eh, lejxin tagħhom u anki għas-sajjieda. Skont ċerti studi, dawna qed iwaslu għal uh, għal eh, xita għawija u anki tempesti u maħafni iktar għawijin u specialment fil-żoni kostali. U il pajizi baxxi fuq livell tal bahar u eh, huma vulnerabli. U anki temperatura dejjem tila għedin waslu għal heat waves u fċerti pajizi edin jirdu ħafna risorsi. Desertifikazzjoni u degradazzjoni il-ħamrija titlef il-sustanzi kollha tagħha u mbagħad hemm il-problema ta' sikura sa' sikurta. Brunaj kienet parti mill-konvenzjoni mill-2007 l-qoddim. UNFCCC ta' anki fl-2008 u anki fil-protokoll tal-2014 illi introduċew eh, l-obbligazzjoni vinkolanti għal tnaqqis ta' emissjonijiet għal 0.017 tal-emissjonijiet totali. U aħna naqsmu ir-responsabilità fil-ġlida kontra it-tisħin għabbażi ta' responsabilitajiet kopuni u kapacitajiet. Għal daqstant, aħna f'Deċembru tal-2015 evvuta e-, il-ftejim li daħal fis seħħ fl-2016. U għedin nesploraw l-izvilup ta' sistemi ta' enerġija solari. u anki l-industrija ta' żejt u tal-gas biex innaqsu l-emissjonijiet mm, sa 30% sal-2021 illi naqsu l-konsum tal-enerġija b-60% sal-2035 meta nqablu għal livell tal-2009. Anki nżidu il-taħlita ta' sorsi li jġeddu sal-2035. Anki l-użu eh, tal-żida ta' 55% ta' territorju fil-foresti biex ikonna katina ta' valuri problem li għanda xtaqsa ma' Somalia fl-april tal-2014. Hemm eh, anki fil-Malezja u fl-Indonezja fil konservazzjoni tal-foresti u eh, imħabba l-ekosistema eh, għall-ambjent tagħna. Grazzi, President. Uh, thank you, thank you very much for your input now. Grazzi għal kontribuzzjoni tijak. Inħallu diskussjoni għall-aħħar, jidependi mill-ħin. Issa nixtieq il-kellim li miss mill-Vietnam. U qabel introd għajt xismekum minn fejn ġej. Grazzi. Ko-presidenti, membri eh, tal-parlamenti, grazzi tal-li tajtuna il-mikrofonu. Jena l vici president tal-Komitat tal ambient tal-Assemblea regionali tal-Vietnam. U nixtieq naqsam ma'kom il-ħsibiet tiegħi fuq it-temi li diskutejna l-lejla. Kif tafu l-Vietnam huwa wieħed mill-pajjiżi illi ġi affettwat gravement mill-tibdil klimatiku. Ħarsu lejn il-CC il-Burundi Index u l-Vietnam eh, huwa e, konsidrat wieħed mill-iktar pajjiżi vulnerabbi mill-2000 u 60 sar 2015 kena iktar minn 200 kalamita nazjonali u, u iktar minn 300 persuni mietu. Fuq dak li għandu xieqsam mal mal-fat li l-matila 10% tal-art ġi mitluf u ħafna persuni tilfu l-attività tagħhom u hemm tnaqqis ta' xi 10% fil-GDP. Aħna eh, konxi ħafna f'din il-sfida globali u aħna ħadna sem f'ħafna trattati internazzjonali b'impenn fuq it-tibdil klimatiku. Eh, Liġi Leġi internazzjonali lokalizzati impenji biex intejbu is-sistema politiku b'fokus fuq il-propieta e, tnaqis tal-gassijiet serra, emendi tal-liġijiet li jiffukaw fuq problemi ta' risorsi supervizjoni biex nipromovu effettivament attivitajiet li jġildu kontra t-tibdil klimatiku. Aħna għanna però ħafna sfidi qudiemna fil-Vjetnam. It-tibdil klimatiku huwa problema tal-preżenti u din hija kwestjoni ġdida illi hija marbuta ma bejn eh, setturi differenti eh, eh, leġislazzjoni u implementazzjoni sinkronizzazzjoni u anki risorsi huma limitati meta nqablu mal talba irridu nanticipaw na fl-evalwazzjonijiet tal-ħsara. Tal u biex inkunu nistgħu aħna nżidu il-koordinazzjoni fost lejs l-asep fuq l-iżvilupp sostenibli u l-ftehim ta' Pariġi, aħna għanna zewġ proposti l-ewwel net illi nifissaw u niproponu mekanizmu ta' kooperazzjoni fuq kwestjonijiet konkreti ta' kooperazzjoni bejn l-Asja u l-Europa, per eżempju, nistaw nifukaw fuq l-informazzjoni, esperienza tatna, ista riskju, impatt, evalwazzjoni u previżjoni, eh, trasferiment ta' teknoloġija, responsabilità biex naqsmu mal-po, mal-komunità, kooperazzjoni pubblika u privata, auditing ambientali, għalina, l-auditing ambientali huwa strument ġdid, approċ ġdid imma l-auditing ambientali jista juża uh, approċ eh, bazat fuq il-politika u jista jindirizza problemi ta' adattament għal tibdil klimatiku. Fuq ir-risorsi tal-ilma, aħna nimplementaw risorsi ta' kooperazzjoni billi nimplementaw miżuri biex innaqsu l-impatt negativ fuq il-ħajja tal-persuni, specialment nis li jiexu l-isfel u li huma anki eh, em, li għandhom l-impatt tal-isfruttament tal-risorsi tal-ilma. U anki li mobilizzaw il-risorsi finanzjarju importanti ħafna mill-finanzi internazjonali. Ija kwistjoni importanti ħafna li rridu nsemmu. Grazie. Grazie, grazie ħafna, għajt il-President. U l-aħħar mux inqas importanti, nixtieq il-kellim li miss mill-Ċipru. Għajt minn inti l-ewwel. Grazie, President. Jena Nikos Tornaritis, jena Vice President tal-Kumitat tal-affarijiet barranin tal-Parlament ta' ċipru u fl-istess ħin jiena President anki tal-Kumitat għall-Ekonomija u l-Iżvilupp Sostenibbli tal-Parlament. Dana qed ngħidu biex nisħaq fuq ir-rwol importanti illi aħna għandna bħala pajjiż Ċipru pratikament aħna qegħdin fil-parti tal-vant estrem tal-Unjoni Ewropea, anki jekk aħna membru sħiħ, u fl-istess ħin eddin aħna rip l-Azja. Politikament ċipru hija parti mill-Unjoni Ewropea, però ġeografikament ċipru hija fl-Azja. U din hija l-ewwel ħaġa li nixtieq ngħid. Aħna naqblu ma' kull ma intqal, speċjalment qabel minnaħa ta' rappreżentant tal-Vjetnam, illi pratikament eh, aħna eh, irrit ikollna pjattaforma, mekanizmu, bazi eh, bejn l-Europa u l-Azja illi huwa responsabbli ta' dawn il-problemi tal-ambjent. Suġġett l-iktar importanti tal-umanità tal-lum. Ċipru hija l-esta anki imħabba l-pożizzjoni tagħha esta biex tilqa dan il-mekkanizmu, din il-pjattaforma, dan il-segretarjat speċifiku huwa importanti Illi e, e, e, nitkellmu kif qed nitkellmu llum u għada għaliex qed inġibu flimkien persuni minn kulturi differenti, minn pajjiżi differenti u jagħti il-possibilità lilhom li nagħmlu skambi ta' opinjonijiet, ta' esperjenzi u ta' know-how. Jiena nixtieq ngħid ħbib u membri onorevoli, illi il-pajis tana jiproduċi l-enerġija, specialment enerġija li tiġġeddet. U fl-opinjoni tana, dina hija l-istrateġija iktar utli għal biex ikonna żvilupp sostenibbli F'ċipru il-politika enerġetika e, e, e, skont il-konferenza ta' Pariġi u ta' ġnus ma'uda tibbaża hija bbażata fuq l-anijiet kollha tal-Unjoni Ewropea, riduzzjoni tal-emissjonijiet ta' CO2, tal-gassijiet effett serra li huma abbażi tal-tisħin tal-dinja u ta' tibdil klimatiku. Nixtieq naġġel u ngħidilkom li f'pajjiżi aħna napplikaw programm illi illi jinkludi u koll l-użu ta' solar panels illi jiproduċu enerġija għall-użu ta' djar u anki għall-użu tal entraprizi industrijali. U fċipru aħna l-ewwel pajjiż fid-dinja uh, pro capite u għall-ikber l-ikbar pajis, l-ikbar pajjiż fid-dinja għal eh, biex jisaħnu l-ilma biex xemx. U nistaw aħna naqsmu ma'kom il-know-how tagħna biex ngħidilkom kif aħna rnexxinna eh, nimplementaw dan lan specifiku speċifiku aħna minn ħafna progress fil- produzzjoni ta' enerġija minn eh, sorsi li jġeddu, specialment Aħna eh, qed nitkellem fuq pajjiżi li għandhom ħafna xemx is-sena kollha u dan jista' wasal għal vantaġġ eh, kbir ta' tfadil minnaħa ta' tal-konsumaturi, għall-ekonomija, inqas eh, tniġġis u vantaġġ anki għal nefqa ta' kull familja. Aħna inħossu illi huwa importanti illi nikkooperaw u namlu sforz komuni, konġunt, biex nizviluppaw dejjem iktar il-risorsi li jġeddu u biex il-politika tana tkun, tkun flimkien mal-politika internazjonali għal ġlida kontra tibdil klimatiku u tisħin fid-dinja u għatnaqis anki tal-gassijiet serra illi huma negativi ħafna għan-natura, għall-ambjent u għaċ-ċittadini. Peressi li għada se nitkellem anki waqt il-konklużjonijiet niqafaw u nirringrazzjani tal-li, nirringrazzjakom tal-li tajtuni il-mikrofonu. Grazie um, Grazzi ħafna tal-li semt magħna l progress li qed jagħmel ċipru. Eżis kollegi, aħna ħajkonna nikkonkludu. U nixtieq illi naqsam ma ftit kummenti ta' konklużjoni. Naf li għat fadal mistoqsija minn ħadd tal-Filippini, iżda nixtieq nissieden ukoll lil kulħadd. Għawek fuq il-podium biex forsi jagħmlu taqsira tal-diskussjoni f'minuta jekk tixtiequ tagħmlu kumment tal-aħħar u nixtieq ngħid ukoll li is-senatur ħejjed xi ħaġa wkoll. Nixtieq li forsi nibda billi nagħtikom minuta lilkom ilkoll fuq il-podium biex nikkonkludu u mbagħad nisimgħu lir rapporter biex jagħtilna wkoll konklużjoni jekk jogħġbok. Mela, r-rappresentant tal-Bangladesh Tamar, Iva, grazzi ħafna jiena xtaqt li nwieġeb jekk jogħġbok għal kumment li smajt. Nasib li kien kumment importanti ħafna minn ħadal Filippini fuq il-finanzjament tal-klima. Naħseb illi bla dubju ta' xejn il-finanzjament huwa parti importanti ħafna mid-diskussjoni li aħna tikollna fil-ġlieda kontra l-bidla tal-klima, iżda minħabba li fuq il-livell proċedurali mhuwiex possibbli li dan ikun rifless fid-dikjarazzjoni naħseb illi minkejja li dan mhux qed jingħad biċ-ċar din hemmhekk qiegħda fid-dikjarazzjoni minħabba li fid-dikjarazzjoni aħna qegħdin nitkellmu fuq il-ftehim ta' Pariġi, l-UNFCCC u anke mekkaniżmi oħrajn. U aħna qegħdin naraw li l-kwistjoni tal-budgeting u fondi oħrajn ħajkunu hemmhekk. <coughs> U naħseb li xorta waħda nistgħu nindirizzaw dal-affarijiet iktar il qudiem Grazie ħafna Sinjor President Iva ħannuża l-minuta biex inwieġeb il-mistoqsija tal-kollega tal-Filippini Iva veru għandna bżonn ta' strumenti finanzjarji u jiena kont qed nattendi l-laqgħa li kellna dalgħodu tal-abbozzar u kellna ħafna punti li konna qed niddiskutu kien hemm bosta wkoll emendi li kienu qegħdin ikunu proposti u naħseb li kien hemm erba' proposti illi semmew u forsi rridu nerġgħu nanalizzaw l-abbozz illi ninsibuh fis-sit tal-internet Meħabba jista' jkun li ħataħsbu li l-affarijiet huma aħjar issa u li għandna iktar għodda dispożizzjoni tagħna fuq il-finanzjament u nixtieq ukoll li nkellimkom fuq il-punt 37 f'din il-lista minħabba li dan huwa punt li qed ukoll jindirizza s riżorsi finanzjarji u iva jiena naħseb illi għandna bżonn ta' dawn l odda finanzjarji, iżda fl-istess ħin irridu nħarsu lejn il-perspettiva u l-kuntest minħabba li wara li kien hemm pajjiż kbir li ħareġ mill ftehim ta' Pariġi aħna kellna theddida partikolari li fil-fatt aħna kollha kemm aħna għandna impenn biex nilqu dawn l-għanijiet brabta mal-bidla tal-klima, iżda jiena naħseb li s-sitwazzjoni tal-lum turi li hemm ħafna suċċess ukoll anke fid-diskussjoni tal-immigrazzjoni u nistgħu wkoll insibu iktar lokal diskussjoni fuq l-istrumenti finanzjarji. U Anke kif qed inti, President, dan jiddetta dak li huwa possibbli jew le. Jiena naħseb illi din hija xi ħaġa li rridu nfakru lil nfusna fuqha, ġifieri rridu nagħmlu qalb lil xulxin. Grazzi ħafna Ivan nixtieq nitkellem fuq żewġ punti. Nixtieq nerġa' ntenni t talba għal pajjiżi Asjatiċi biex jagħtu priorità għad-diskussjoni fuq l-użu tal-art minħabba li din hija xi ħaġa importanti ħafna ħalli bekk aħna nagħtu priorità għal priorità l produzzjoni tal-ikel għall konsum domestiku mhux għall-esportazzjoni, issa anke fuq il-finanzjament tal-klima nixtieq ngħid jiddispjaċini ngħid li jien attendejt dan l-aħħar tnax-il sena ta' laqat wara l-ftehim ta' Pariġi wkoll xorta waħda ma kienx hemm ħafna rida politika min-naħa tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw biex jiddiskutu wedid ta' finanzjament li jistgħu waslu għal 100 biljun euro e, dollaru illi kienu mweda għal kull sena. Jiġifieri aħna rridu nenfasizzaw il-ħtieġa illi rridu nkunu iktar espliċiti u li jkollna skeda ċara għal meta ħan irċievu dan il-finanzjament. Grazzi ħafna sa nixtieq nisiden lil coacher tiegħi il-professur Njuan biex jgħid xi ftit uh, kelmiet. Iva nixtieq li nitkellem fuq dak li ntqal mill-kollega Taljan. U fuq il-concerted efforts jiena nista' nara fiċ-Ċina li kien hemm ħafna Eh, sforzi konġunti u naħseb illi nista' nagħtikom din l-opportunità biex nirringrazzjaw lill-Gvern Taljan illi ta' donazzjoni ta' bini sħiħ illi fih l-enerġija solari li jitmexxa bl-enerġija solari. U naħseb illi din xi ħaġa li aħna rajna fil-kampus tagħna wkoll. Għandna istitut ta' riċerka tat Toyota u Cambridge University fir-Renju Unit kif ukoll Università fl-Istati Uniti, Università fiċ-Ċina, dawn tliet universitajiet flimkien stabilixxew Low Carbon Alliance. U aħna nistgħu nibqgħu nagħtukom iktar eżempji ta' dan. U naħseb li hija xi ħaġa pożittiva li jkun hemm iktar sforzi konġunti fuq dan concerted effort, ġifieri din xi ħaġa li jien nilqaħħa ħalli nilqgħu kull tip ta' kooperazzjoni fl-iżvilupp fil-ġejjieni. Grazzi ħafna. Grazzi. Iva, aħna smajna fuq eh, ħafna uh, sforzi wkoll inizjattivi li qed isiru kemm fl-Asja kif ukoll fl-Ewropa. Jiena nixtieq illi nisma' wkoll min-naħa tagħkom. Naħseb illi għadha fil-fatt ħajkun hemm ukoll diskussjoni għadha fil-ħodu ġifieri importanti li intom il-kollegi tkunu preżenti. hemm min qal li l-pajjiżi li qed jiżviluppaw huma l-iktar vulnerabbli u naħseb li l-impatt fuq is-settur huma verament xi ħaġa li din hija xi ħaġa li tħassibna ħafna. Hemm ħafna kelliema illi qalu kemm hemm bżonn illi jkun hemm aċċess għat-teknoloġiji notfa biex ikun hemm aċċess għall bidla tal-klima. Naħseb li din hija xi ħaġa li l kollegi u l-Unjoni Ewropea il-kollegi mill-Unjoni Ewropea qalu li l-Unjoni Ewropea tista' tikkontribwixxi għaliha. U bżonn li jkun hemm aċċess għat-teknoloġija nadiva din hija xi ħaġa li ħad tkun eh, pożittiva ħafna u li il-kollegi qalu wkoll li hemm bżonn ta' Clean Climate Fund illi għandu jkollu fondi bissejjed, kien hemm sema wkoll il-miżuri nazzjonali. U nixtieq ngħid illi dak li qal is-senatur Taljan, ġifieri kif aħna nistgħu nħeġġu iktar inizjattivi konġunti bejn pajjiżi ġirien ħalli bekk nelbu problemi tal-bidla tal-klima. Jiena nittama li pajjiżi mill-Asjan u mill-Asja jaraw kif jistgħu jaħdmu flimkien ħalli nerbu problema tal-bidla tal-klima. Nixtieq nerġa' mmur lura għal mistoqsija tan-Norveġja fuq l-emissjonijiet tas CO2 kif dawn jistgħu jitnaqsu huwa importanti li aħna nindirizzaw il-kwistjoni tal-plastics. <coughs> Nasib din hija xi ħaġa importanti. Iżda naħseb l-iktar ħaġa importanti hija li għandna bżonn liġi illi tista' tiġebra din il-bidla, din xi ħaġa naqbel ħafna magħha jien. Jiena naħseb il-kwistjoni li semmit mill-Indonezja wkoll hija importanti ħalli b'hekk nadottaw ukoll ċertu bidliet Senatur, għandek numru ta' bidliet, numru ta' kummenti tista' tikkumenta dwarhom inti nixtieq nitlolbok biex titkellem fuq eh, dawn il-punti u l nitolbok sabiex inti tikkonkludi malaj kemm jista' jkun minħabba illi kemm nintemmu malajr dan ħajkun Eh, fidejk. Iva, grazzi ħafna, Signor President. Jiena naqbel perfettament mal-kummenti li intom semmejtu ma tħassib jiena naħseb li apparti minn hekk kien hemm bosta kollegi illi tkellmu fuq il-bżonn ta' iktar proġetti ta' kooperazzjoni anke fil-kooperazzjoni li hemm ħeġġa bejn il-pajjiżi li qed jiżviluppaw. U anke l-kunċett tal-fatt li l-azzjonijiet jistgħu jwasslu għal iktar benefiċċji għas-settur eh, privat naħseb illi l kollegi mill-Finlandja tkellmu wkoll fuq l-effettività tal-mod ta' kif aħna nistgħu innaqsu l-emissjonijiet tal-karbonju u naħseb illi dawn it-tliet alternattivi tal-iskemi differenti ħan għamlu rapport fuqhom ukoll għada. Tkellimna wkoll fuq ir-wol tat-teknoloġija, ġifieri mhux ħanoqgħod nerġa' ntenni dak li intom semmejtu. U fuq dawn il-punti addizzjonali nista' ngħid li huwa importanti ħafna li aħna naħdmu flimkien, speċjalment fuq l-oċeani. Jiena membru tal-Oppożizzjoni fl-Italja ġifri ma nistax nagħmel wedijiet fuq ir-replenishing tal-fond. Ma nistax laqqas nagħmel wedijiet fisem il-gvern anke jekk kont fil-gvern. U fir-rapport li ħan nippreżenta senat naħseb li din ingħata priorità minħabba li nistgħu noħorġu b'iktar opportunitajiet kummerċjali wkoll anke għal kumpaniji differenti. Grazzi ħafna. Tajjeb mela jiena kull ma fadal li nagħmel huwa illi nirringrazzja lill kollegi kollha li delegati li kienu preżenti hawnhekk u li pparteċipaw mingħajr l-interventi tagħkom żgur li ma kienx ħajkollna diskussjoni. Daqshekk tajba u sewja. Nixtieq ngħidilkom ukoll lill-membri huma mistiedna biex jattendu għal um, tur tal-dar tal-istorja Ewropea u mbagħad ħajkonna l-ikla ta' flaxija. L-axers ħajurukom eżattament kif tistgħu taslu fil-dar Ewropea tal-istorja. Ħames minuti biss bod bil-mixi mill-Parlament Ewropew. Mela, is-seduta ta' feedback, aħna l-ewwel panel u għada ħajkun hemm seduta tal-feedback bejn l-10 kwart. Tibda fl-10 qesin kwart hawnhekk. Nawguralkom lejla tajba u ningrazzjakom. Yeah. <coughs>